<laughs> okay, friends, we'll start the meeting so that we can keep. Nibdew, ħbib, ħalli kunu nistaw nżommu mal-iskeda tagħna anki għal votazzjonijiet. L-ewwel punt nistaw nadottaw l-aġenda mingħajr ebda bidliet, xak. Iva. U ħud nota li t-taqsima ta' war nofsinhar tibda fit-tlieta u mhux fit-satajn u nofs. Kif kien għal qabel. Imbagħad, it-tieni punt interpretazzjoni tistgħu titkellmu u tisimgħu bil-lingwi tagħkom kolla ħlif bizvedis u u l-Kroat. Bat il-punt li jmiss ir-riżultati tal-aħħar laqgħa tal-koordinaturi illi saret fit-12 ta' Lulju tqasmu permezz ta' email u manklużi fid-dokumenti ta' laqal dawk minnkom li jixtiequ itwom titwila. Imbagħad tret punt nistgħu napprovaw il-minuti tal-laqat ta' 13 ta' Ġunju 11 12 ta' Lulju iva. Punt erba' M'għandniex rapport fuq il-negozjati interistituzzjonali f'din il-laqa. Punt 5. Protezzjoni ta' persuni li rapportaw fuq ksur tal-liġi tal-Unjoni. Nista' nagħti il-kelma issa l-rapporter, is-sur Silikiotis, f'dejkom καλωσορίσω όλους τους συναδελφούς στην μετά τις διακοπές σε μια στην μας χρονιά. Nistan il-kollegi kolla u f'din l-aħħar sena tal-mandat tagħna. Nixtieq nirringrazzja l-kollegi kollha tal-kooperazzjoni kostruttiva għamlu u anki għal emendi li prezentaw. Aħna u koll fasanna xiftit emendi ta' kompromess Eh, li il-negozjajna mal-Shadows. Fuq dak li għandu xjaqsam mal-ħidma tagħna kellna erba' prinċipi illi aħna fissajna l-ewwel net inżommu ma' direttiva li fiha normi fuq il-xogħol u nixtiequ anki nieħdu il-konċett ta' impjegat. Eh, Umbat il-mekanizmu Ewropew ta' protezzjoni, it-neħija tal-obbligu, ċoe illi inkunu nistaw aħna eh, ma mal-autoritajiet kompetenti umbat il eh, anki anki niproteġġu il-ħaddim li denunċa un din il- Eh, direttiva niftħu għal organizzazzjoni pubbliċi u mux pubbliċi. U provajna ħna dawn il prinċipi nsaħħuhom billi anki nirsolvu il-problemi illi ħarġu eh, minnhom, per eżempju l-estensjoni tal-direttiva għal-legat fuq l-emendi. Xi eh, elementi ma iktar misħuqin, per eżempju il-protezzjoni tal-ħaddima illi jamlu denunċa jew anki id-direttiva u estiza għal amministrazzjonijiet pubbliċi u mhux pubbliċi. Anki fuq dak li għandu x'qasam artiklu 13 hemm ħsieb differenti. Rridu naraw kif nistgħu nagħmlu ġestjoni ta' din is-sistema eh, meta jkun hemm rapport min-naħa ta' ħaddiem. Jiena provajt mm, ikolli atteġġament miftuħ nitama illi nkunu nistgħu nsibu soluzzjonijiet illi kulħadd jista' jaqbel magħhom fil-żmien li għandna dispożizzjoni. Min lum il-qoddim fl-imkien ma' xedaw se nkomplu naħdmu fuq l-emendi ta' kompromess u se nipprovaw nsibu spirtu ta' kooperazzjoni biex nalqu dan e fuq dan il e, ir-rapport biex nagħmlu sforza anki kollettiv. Grazzi. Grazzi, Sur Silikiotis. Naddi il-kelma issa li rappresentanti tal e Sur Becker, fidek. Grazzi, President. Eh, Sur Kaza, eh, jiskuza ruħu bħalla xedu rapporter għax minħabba eh, obbligi oħra mistax ikun hawnhekk. Kan ippreżenta pożizzjoni tiegħu. L-ewwel grazzi ħafna li rapporters l-Sur Sirikjotis ta' xoltijaw fuq din għal abbozz ta' opinjoni. Fl-interventi għajħa nadi xi punti illi t-permess permezz tal-emendi jiena ġa fiktar dettalji. Aħna nixtiequ ngħidu li b'mod ġenerali kuntenti biex xogħol jagħmel reporter u li hemm għadd emendi pożittivi wkoll proposti minn oħrajn. Ressaqt għatta emendi li nħoss li tejbu it-test fil-fatt għamilt xi proposti illi jippruvaw Inneħu partijiet ta' test li preskrittivi zzejiet bħal pereżempju l-lista ta' x'inhuma abbużi jew mill-liġi jew attivitajiet mhux legali. Dana eh, naħseb li jissogra qiegħed forsi jinjora aspetti oħra li kieku jaqgħu ta' id-direttiva din hija u dan huma mendi 1967 u wieħed design. U l-esperjenza tiegħi xogħol tiegħi fuq suġġett bħala rapporter u l-kuntatt dirett li għandi mal-whistleblowers ġeruni nemmen li din id-direttiva tal-Unjoni Ewropea għandha tinkludi salvagwardji addizzjonali speċjalment fejn għandek whistleblowers illi li jikxfu l-nis fl ogħla livelli tal-gvern. Dan jridu jingħataw protezzjoni biżejjed L-ideja hi li aħna niprevjenu l-abbuż u l-korruzzjoni u għandha naraw il ħaġa bħala mekkaniżmu ta' kontabilità. U importanti li dawn il-persuni ta' protezzjoni adattata permezz ta' din id-direttiva bat salvagwardji oħra bħal possibilità li wieħed jirrapporta direttament quddiem entità ġudizzjarja li tkun auto eh, regolata minn ġudizzjarja fl-istat membri huma neċessarji sabiex naċċertaw li dawn il-persuni li jkunu qegħdin jirrapportaw ma eh, jinkixfux u jingħataw protezzjoni Fl-ħa bil-ħar nixtieq ngħid ukoll li persuna ta' tikkwalifika ta' protezzjoni ta' il-direttiva kemm meta tingħata u tiġi ta' informazzjoni imma kemm meta tinkixef jiena issa nistana bil-ħerqa li naħdem fil-qrib ma' rapporter u shadows l-oħra fil-ġurjanet ġejjin sabiex nkomplu ntejbu fuq dina l-opinjoni dwar in-nies illi jirrapportaw dwar attivitajiet mhux legali u l-abbuż tal-liġi tal-Unjoni. Grazzi l rapporter tal-Kooperazzjoni Eċċellenti kellna sissa, grazzi ħafna. Issa ngħaddi l-kelma lil Mikael Deċin mill-SND. Grazzi ħafna, President, Aziz kollegi. Waqt il-waqfa tas sajf uh, jiena tajt għatajn dawn l-amendi u uh, nilqaw kol il-fat li ċertu gruppi u kol għedin jindirizzaw il-kamp ta' applikazzjoni u il-proposta tal kummissjoni tindirizza l-element ewlini tal-din id-direzzjoni. Naħseb li fl-ħar mill-aħħar Eh, għed nitkellmu kol fuq il-protezzjoni ta' suq intern u għed niftħu kol fuq il-protezzjoni fil-gwart ta' xolijiet u l-kondizjonijiet ta' xol u r-rappreżentazzjoni tal-persuni u naħseb illi eh, anka mid diskussjoni li nakelli naħseb illi l-kamp ta' applikazzjoni li tkun wieħed li jagħmel eh, sens sabiex eh, ikun hemm l-inklużjoni ta' dan l-element, eh, rappreżentazzjoni anka tal eh, protezzjoni anka tal ħaddiema naħseb illi dan huwa aspett importanti li żviluppa anka matul is-snin. Il-suġġerimenti anka fil-rigward anka tal-aspett uh, legali naħseb illi il- minħat tal-Komissjoni hemm bżonn ta' diskussjonijiet interni mbagħad estern naħseb li dan ikun approċċ tajjeb, però fl-istess ħin nixtieq nara wkoll li jkun hemm ċertu element ta' ċertezza eh, legali sabiex inkunu nafu anka il-suġġerment jew il-miżuri eh, x'riperkussjonijiet legali jkollhom u naħseb illi huwa importanti li eh, dan anke anka eh, fid-diskussjoni tagħna anka mal-shadow rapporter sabiex nindirizzaw dan l-aspett mod komplet. Grazzi. Zerħaċ mux hawnhekk imma qed ikun rappreżentat mis Sinjora McIntyre fidejk. Grazzi, Sinjor President. Is-Sur Hott jiddispjaċih li ma stax ikun magħna dal-għodu iżda talabni nippreżenta l-pożizzjoni tiegħu qudiem il-Kumitat. Grazzi lir-rapporter tax-xogħol li qabel sissa u Xaqt kama żewġa xamendi li ressa s-sur ħodz mill-ICR l-ewwel dwar artiklu wieħed fejn jemmen illi l-lista magħluqa tal spetti koperti għandha minflok tkun lista miftuħa. L-inqas l-inqas loqsma fid-direttiva jinżammu u l-istati membri jkunu għall-inqas jistgħu huma jagħmlu iżjed minn hekk fil-leġislazzjoni nazzjonali tagħhom. Ovvjament il-lista tinkludi l-iktar Eh, aspett importanti imma xi stati membri jistgħu jiddeċiedu wkoll li jestendu l-ambitu sabiex jipproteġu l-whistleblowers għal oqsma li mhumiex msemmija fil-proposta. Tali estensjoni ma teffettwax il-protezzjoni f'dawk l-oqsma tiġa identifikati fil-waqt li fl-istess ħin testendi l-ambitu tan-nies li jistgħu jibbenefikaw mill-istatus ta' whistleblower. Dan ikun skont il-premessi ta' direttiva. Skont il-proposta attuali, l-estensjoni ta' protezzjoni għal oqsma oħrajn miex eh, projbita iżda tali estensjoni ma kostituix implementazzjoni ta' direttiva. Tudni kun iktar ta' benefiċċju kif protezzjoni ta' whistleblowers kull istess għal kulħadd ixini il-qasam tal-liġi illi um, għalija kun għadin jirrapportaw ksur. Imbagħad it jemen emenda għandha x'taqsam artiklu 2 paragrafu 1 punċa fejn surħodz jaħseb l estensjoni ta' protezzjoni volontari hija forsi żejda u l-protezzjoni għandha tmur għal dawk illi ikunu effettwati eh, direttament ekonomikament u wkoll jistenna bil-ħer għax aktar xogħol mar rapporter u shadows Grazzi, naddu issa għal grupp Alde. Jana tumi xawnek. Għan xaħat juħar li jgħat jirrapprezenta l-Alde minn flok? Le. Mela. Naddu issa għal Jean Lambert għal ħodur Grazzi, President, ringrazzja u koll l-rapporter għax-xogħol li jgħamil u il-kooperazzjoni li m'għandix dubju li ħajkollna. Issa f'termini ta' loqsma koperti tiġenna referenza illi dina ħaskun qed tiġi biex skopri liġi tal-impjiegi u ressaqna emendi f'dan ir-rigward aħna kemm għal prefiss, artiklu wieħed u l-amnessi eh, relevanti. Ġifiri, ta' kif il-liġi tal-impigi ħatkun edha tiġi affettwata hawnhekk. bat dwar l-anonimità tal-whistleblower aħna nafu xi każijiet fejn il-persuna ehm, konċernata batiet minħabba il- denunzi tagħha, għalhekk aħna naħseb li f'dana il-każ importanti ħafna l-anonimità. U din hija importanti x'inhi u ma x'inhuma il-poteri ikkonċernati. Naħseb li din ir-referenza għal power balance għalhekk tiġi forsi modifikata. Kienem insemma u koll investigazzjoni u s-segwitu li huma importanti biex il-persuna li qed rapporta tġi informata dwar x'qed jiġri. U jikkommentaw ukoll fuq um, is-sejbiet u l-eżitu. Kien hemm inqal li jridu nistendu l-ambitu l-Unjoni Ewropea u entitajiet relatati għandna riservi dwar il- um, li kullam isu ġerarkija ta' rapportaċ maħossux li dinija xi ħaġa adattata u korra saqna xi emendi biex insaħħu l-appoġġ li jista' jkun eh, jingħata lil persuna li qed tirrapporta għaliex. Nafu bil-problemi li jista' jkun hemm diskutejnihom daw diġà fil-kumitat u nafu wkoll jista' jkun hemm miżuri ta' ritaljazzjoni f'artiklu 14 taħanna wkoll ċertu emendi illi iġibu magħhom miżuri ta' ritaljazzjoni li ġilli tajna magħhom. Għalhekk aħna issa wkoll nistennew li naħdmu mar-rapporter shadow sabiex ikollna leġiżlazzjoni eh, soda fl-aħħar illi issarraf u mbagħad Fifrot, ħagġa li inna nishtuqwa fil-verita. Grazzi, grazzi ħafna, ma ħadd iktar li jirrappreżenta li l-EFDD milli qed nara u dan ifisser il ngħaddi issa l-kelma l emf sur Martan tajt xi ħaġa. Iva, grazie Signor President. Mandi xejn ngħid. Madam uh, Molika from Signora Molika mill-Kummissjoni DigiJust. Għadawnek? Tixtieq tgħid xi ħaġa, Signora? Iva, grazzi. ħadd nota tal kummenti kollha li sar rajt l-emendi fir-rapport interessanti ferm. Forse ħaġa li nista' ngħid tikkonċerna l-inklużjoni tal-liġi tal-impjieg. Jista' jkun hemm problemi hemmhekk bil-bażi legali għal din l-inklużjoni kif taf il-bażi legali tipprovdija konsultazzjoni tal-imsieba soċjali qabel il-proposta tal-Komissjoni u f'dal istadju peress li ma ġiex meqjus bħala neċessarju li nikludu dak il-qasam tal-liġi wieħed jista' jiddibatti jekk ikunx possibbli biex wara li l-Kummissjoni tressaq il-proposta ninkludu tali qasam peress li dan jista' donnu jiġi meqjus bħala deturnament ta' proċeduri minħabba il-nuqqas ta' konsultazzjoni tal-imsieħba soċjali, forsi dan huwa punti li tistgħu tirriflettu daqsxejn fuq, grazzi. Grazzi ħafna lilek u nagħti l-kelma issa lis sur Silikjotis. Ευχαριστώ, President. Fil-qosor, ħafna. L-għonet nirgrazzja kollegi kolla li ħadu sem f'din id-diskussjoni bl-elementi pozitivi li semmew u li huma kostruttivi wkoll. U jina kifat fil-bidu l-emendi fil-fat itejbuħ it-test. Hemm xi kwistjonijiet li semmejt bħala prinċipi eh, bażiċi U fuq dawn aħna rridu ninsistu lan ta' din il-proċedura hija propju biex niggarantixxu il-protezzjoni tal-whistleblowers kollha, daw kollha li rapportaw ksur billi niggarantixxu lilhom anonimat. B'din proċedura irridu nħolqu mekanizmu illi bih dawn il-persuni jistaw jkollhom leħen, natu leħen lilhom. Dak li għallu kollegi u għaveru, rridu nigarantixxu li kunu anonimi jekk irridu aħna nigarantixxu protezzjoni ikbar għal dawn il-whistleblowers. Umbat rridu nigarantixxu anki illi eh, ikollhom e, e informazzjoni xirqa għat manna nitilfu trasparenza u bit-trasparenza nkunu nistaw anki nġildu aħjar kontra l-abus u l-korruzzjoni. Nala eh, billi nati reazzjoni tiegħi għal-komment tal- tal-Kommissjoni. Aħna bħala Parlament għanna dmir illi din il-kwistjoni nsemmuha. Għaliex għandu jkun hemm ftehim ġenerali fuq il-fat li din il-proċedura għandi tiġi applikata anki fuq il-liġi tal impiegi U għal dastant din hija soluzzjoni fl-opinjoni tagħna għal din id-direttiva għax lan tagħna nerġa' ngħid huwa li nigarantixxu iktar trasparenza u fl-istess ħin iktar protezzjoni għal dawk illi jagħmlu rapport ta' ksur u abbuż. Allura irridu ninsistu fuq l-estensjoni tal-direttiva eh, biex tinkludi anki il-liġi tal-impik. U il-Kommissjoni Ewropea u l-autoritajiet kollha għandhom jaslu għal soluzzjoni eh, kollettiva biex inkunu nistgħu dan il-prinċipju eh, eh nikkonfermaw. Grazzi. Grazzi l-votazzjoni fil-Komitat ħassir l-20 ta' settembru u fġuri mbagħad fl-10 Ottubru. Mela issa wasalna għal votazzjoni. U peress li jazzaħaw min diħal u ħira ċaħjar. Natu daqxejn ta' zoċ minuti ċans biex iddaħlu l-kards dakom fil-magna bat naraw jekk hemmx iktar membri li jingħaqdu magħna. Okay, friends, then we start with... Uh, Inkomplu, mela, sinjuri nibdew issa bil-votazzjoni u l-ewwel net ħan nivvotaw fuq l-abbozz ta' opinjoni fuq il-Baġit Ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2019. Kompromess għadok favur. Kontra. Nverifikaw. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit 31 vot favur 10 kontra. Kompromess B dak favur kontra astenzjonijiet għaddit Amenda dissa dak favur kontra astenzjonijiet għaddit. Emenda 10 dak favur kontra astenzjonijiet għaddit. Kompromess ċe dak favur kontra astenzjonijiet għaddit. Emenda 13 dak favur kontra Verifikaw emenda 13 il-votazzjoni miftuħa, il-votazzjoni issa maluqa. U maddiċ 35 kontra. Kompromess deda favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddiet. Emenda kompromess E. Dak favur kontra attenzjonijiet għaddiet kompromess F dak favur kontra attenzjonijiet għaddiet paragrafu 9 amenda 26 dak favur kontra astenzjonijiet għaddiet kompromess ġe dak favur kontra astenzjonijiet għaddiet Kompromess akka da favur kontra assenzjonijiet għaddiet u nivvotaw issa fuq la bosta opinjoni kollha kemm kif ġiet emendata votazzjoni elettronika votazzjoni miftuħa. <coughs> votazzjoni magħluqa għaddiet 32 vot favur, 10 kontra u astenzjoni waħda. Grazzi. Il-rapporter jistess ġifiri, babbaċ għawi. Min personal kollu li jeni fil-ħidma tagħna matul il-ġimgħat tas-sajf. Ejja naddu issa l-proċedura budgetarja. Il-titlu u Empl 5500 dak fafur, dak kontra, sanzjonijiet għadda. 5501 favur, kontra votazzjoni elettronika 5501 votazzjoni miftuħa. Maddiċ berba 20 vots. 5502 favur kontra. Assenzjonijiet għaddit 5503 dak favur kontra astenzjonijiet għaddit 5504 dak favur kontra assenzjonijiet għaddit 5505 dak favur kontra astenzjonijiet għaddit 5506 dak favur kontra assenzjonijiet għaddit 5-0-7 dak favur. Anzi, mux votaw fuq din. Mela, ejdu nivvotaw iva 5507 dak favur. Yes, but it's a mistake with the no. Emma zbal dak. Mm. Irridu nivvotaw fuq 5507. Favur. Kontra. Astenzjoniet għaddit. Maddit, xmela nċakjaw. 5507 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. u aħantkom raġun fil-fatt b'vot wieħed ma taddix. Maddiċ. Issa, nivvotaw 5508 minu favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddit. Li mis taqa Unaddu għal 5510. Favur kontra għas-sezzjonijiet għaddiet. 5-5-11 favur kontra għas-sezzjonijiet għaddiet. 55-12 dak favur kontra għas-sezzjonijiet għaddiet. 55-13 dak favur kontra għas-sezzjonijiet għaddiet. 55-14 dak favur kontra assenzjoniet għaddit 55-15 dak favur kon le taqa taqa 55-15 mela għaddu 55-16 favur kontra assenzjoniet verifika votazzjoni miftuħa votazzjoni maluqa u maddiċ. 23 favur, 23 kontra l dik ma taddix. 55-17 <coughs> favur kontra għasensjonijiet għaddit. 55-18 favur kontra għasensjonijiet għaddit. 55-19 dak favur kontra għasazzjoni ta' bdiet 55-20 dak favur le din taqa Naddu sa 55-21 dak favur dak kontra għasazzjoni ta' bdiet 55-43 fl-imkien ma' 55-44 li huma identiċi favur minu kontra għasazzjoni ta' bdiet 55-24 da favur da kontra astenzjoni taddit 55-25 da favur da kontra astenzjoniet għaddit Mbagħad għandna votazzjoni nominali fuq 55-26 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. u għaddit berba u 20 vot wieħed kontra u wieħed astenzjoni. Imbagħad 55-27 minu favur kontra astenzjoni għaddit. 55-28 minu favur kontra Hamsa għaddit. 55-29 minu favur kontra astenzjoniet. Eh, nċekjaw xaħjar. Vota semfruħa. Għet nivvotaw f 55 27 t votazzjoni maluqa. U maddiċ bitlita bi 43 vots. 55-30 minu favur kontra assenzjonijiet għaddit mm, verifika 55-30 votazzjoni miftuħa. Maluqa. U maddiċ b-26 vot. 55-30 dak favur. Kontra. Assenzjonijiet. Verifika. Votazzjoni miftuħa, votazzjoni miftuħa maluqa. 45 bwieħed. Ħamsa ħamsin tnejn uxrin. Dak favur kontra assenzjonijiet. Jista' jkun ma ditx imma ħjar nifverifikaw. Votazzjoni miftuħa. Maluqa. Ejva ma ddiċ il-fat. Ħamsa u ħamsin, eh, dak favur kontra attenzjonijiet. Ejja, aħjar niverifikaw, għax naħseb. Edir rasim bras, votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa. għaddit b'vot wieħed. 55-34 flimkien ma' 55-35 identiċi favur kontra sanzjoni għaddit. 55-36 dak favur kontra assenzjonijiet verifika votazzjoni miftuħa. U l-votazzjoni issa magħluqa. b-27 vot. 55-37 dak favur kontra astenzjonijiet. Għaddiet 55-38 dak favur kontra astenzjonijiet. Għaddiet 55-39 dak favur kontra 55-39 favur astenzjonijiet. Għaddiet 55-40 dak favur kontra sanzjonijiet għaddit 55-40 dak favur kontra verifika 55-40 votazzjoni miftuħa votazzjoni maluqa ma tiġ bżewġ voti 55-42 minu favur kontra Astensjonijiet għaddit. U mannix votazzjoni finali fuq din. Dak kollox? Mela dak dik il-votazzjoni kollox għallum ovvjament eh, baqalna x-xogħol imma għax isir mhux għall-aġenda kollha. Grazzi ħafna u nipproċedu mela, nipproċedu suġġett interessanti ferm li konna għadin id-diskutu u illi fl-aħħar laqa qabel is-sajf kellna diskussjonijiet aktar dettaljati dwar propju din l-awtoritajiet l-awtorità tax-xogħol Ewropea. Konsiderazzjoni ta' 929 emenda imresqa għal proposta għal regolamenti li twaqqaf dina l-Awtorità tax-Xogħol Ewropea European Labour Authority ngħaddu l-kelma lis sur sabiex jippreżentana eh, suġġett qabel m'andur imbagħad fuq ix shadow sur Leonard fidejk. Yes, thank you. Um, thank Grazie, <coughs> President. Kif inti aħna diġa kellna diskussjoni sinċera fuq dan fil-11 ta' Lulju qabel il-vakanzi u kien hemm appoġġ kbir minn naħa tal-kollegi kemm għal-proposta kif ukoll għal-rapport għall-abbozz. Aħna kellna vakanza tajba u eh, waqt li konna edin jew fil-ispjaġġa jew fil-pool biex naqraw dawn l-emendi kollha kważi elf memenda. U kien hemm infatti impenn kbir minn naħa tal-kollega u nirringrazzjahom kifat 929 eh, emenda ġew prezentati u eh, meta noddu anki l-emendi tiegħi eh, naslu għal 975 emenda fuq il-proposta tal-Kummissjoni. U kif għadna f'Lulju din hija qiegħda timla vojt fuq dak li għandu xaqsam mobilità U biex nerġa nirrepeti dak li għat fl-Ulju, nħoss li għanna bżon ta' regoli ċari, inforzabli fuq livell Ewropew, fuq il mobilta il-Parlament għamel ħafna xogħol għanna direttivi diversi illi saru anki fil-mandat preċedenti u hemm proposti oħra anki attualment Pero għanna bżon ta' iktar infurzar, specialment fuq dak li għandu xjaqsam mal infurzar transkonfinali. L-Ewropej edin ikunu iktar mobli hemm 17 miljun ta' ċittadini Ewropej li jaħdmu u jgħixu f'stat li mhuwiex e, l-istat tan-nazzjonalità tagħhom. U allora jridu nsaħħu din id-dimensjoni transkonfinali u tal-infurzar u dana niproponi għal dastant li għandu jkunem estensjoni tal-ambitu u tal-autorità inutli li noħol u post amministrativ eh, ġdid minar ma jkollna eh, ma jkollu kompetenza. Dana huwa dak li għattu kol flulju. Meta li konsidera l emendi kelli naħseb fuq Romeo Giulietta meta eh, l-ewwel biċċa tal l-ewwel parti tal-emendi għax ħsibt fuq sina nejm Name għaliex fil-fatt ħafna mill-emendi kienu biex inbidlu l-isem European Labour Aid Agency eh, insomma kien hemm ħafna kwistjonijiet ta' li kienu jirrigwardaw e, bidla fl-isem ta' din l-autorità. F'kull każ jiena nħoss illi u aktar importanti li nħarsu lejn il-ħidma u l-kompetenza tal-autorità mill-li fuq l-isem. Fuq l-isem nistaw nsibu anki bil. E, dak li huwa importanti huwa e, suppost tagħmel din l-autorità. Jiena xtaqt illi l-ela jkolla fokus illi tikkonċentra principalment fuq l-infurzar u ħafna kollegi jaqblu u, u, u jiproponu li kunem limitu fuq il-ħidmit tal-ela biex tkun iktar effettiva il-prezenza tagħha. Jiena naprezza eh, l-isforz u nħoss li huwa fukat Imma mhux dan biss li għandna bżonn, aħna għandna bżonn anke effettività. ħafna kollegi proponu li kun roli eżar u jiena nħares l-qoddim li nħorġu b'riżultati. U ma temm il-paragrafu fuq il- Facilitazzjoni tal-kooperazzjoni bejn partit interessati f'każ ta' disruptions. Ħafna kollegi qablu li dina miex ħidma l-autorità u hija ħaġa li rridu nikkonsidraw anki fil-ġimgħat li ġejjin. Kif għad qabel, waħda mill-iktar affarijiet importanti hija illi illi konna azzjonijiet konġunti illi kunem ispezzjonijiet konġunti. U anki li nkunu nistaw niproponu, nipparteċipaw fl-ispezzjonijiet. Eh, rridu e, niddiskutu anki jekk il-kooperazzjoni għandix tkun obbligatorja jew volontarja. Għatem ħafna kwistjonijiet niddiskutu ma' shadows u nishtiq najt illi għalija dinja waħda mid dispozizjoni klar importanti f'din il-proposta. il proposta un fiduċus li nilħu soluzzjoni sodisfaċenti u bilanċata. Hemm xi kwistjonijiet fl-emendi li minni żgur fuqhom, speċjalment meta noffru wis definizzjonijiet legali u definizzjonijiet ġodda fil-proposta inħoss li il-ħidma ta' ela hija biex tgħin fl infurzata tal-regoli eżistenti, l leġizlazzjoni eżistenti fejem diġa definizjoniet. U nibdow noħol u konfuzjoni jekk aħna noħol u eh, definizjoni ġodda fit-test. Barra minnek, kienem kwestjoniet oħrajn, l-involviment tal-Partit Soċjali, tal-Parlament Ewropew, fċerti proċeduri, il-Komitat Amministrativ, il-proċedura ta' medjazzjoni ir-rwol tal-ELA fil-liġi tal-Unjoni u l-iżvilupp ta' guidelines. Illum m'għandniex bizzejiet ħin biex nitkellmu fuq dawn is-suġġetti kollha, però fil-ġimat li ġejjin fortunatament se jkonna bizzejiet ħin u jiena nħares qudiem li kun diskut fuq dawn il-kwistjonijiet mal-shadows u mal-kollegi interessati. Allura għal darboħra l-għan li konna bilanċ bejn il-kompetenzi tal-istati membri fir rispetta ta' sussidjarjetà u minnaħa l-oħra għal tfassil ta' aġenzija eh, biex ikolla e, rwol eh, ta' infurzar ta' liġijiet ġa eżistenti u nittama li nkun nistaw nżommu dan bilanċ anki fit-test aħari u nittama li nkun nistaw nmluħ dan b'mod effiċenti. Nerġa' nirringrazzja l-kollegi għal kontribuzzjonijiet tagħhom u nħares l biex inkomplu il-kooperazzjoni magħhom. Grazzi. Issa, nisimaw minnant il-Shadows u bat l-oħrajn. L-ewel Sur Pirinski, e, fisem l-IPP. Grazzi, President. Nina kontent. Illi eh, rġajt l-ura u għed eh, naqsam ma' Sur Lenert su mal-kollegi u kifadna, ija suġġett importanti u rapport impenjativ. 975 emendi jfisser il-rapport u importanti. U jina, nishtiq anki najt illi l-approċ ġenerali li nishtiq natu għal dawn emendi huwa illi nippruvaw naqblu fuq approċ bilanċat kif qal Istur Lenin stess biex neħolqu autorità istituzzjonali illi iżid valur u il-ħolqin ta' mm, suq eh, singolu għal xogħol fil-kuntest fil ta' suq ta' xogħol. U importanti, Signora President, illi niddefinixxu x'nifmu meta ngħidu bilanċ u fuq kif irridu naħdmu biex naslu għalih dan il-bilanċ. Hemm tliet oqsma li huma importanti b'mod ġenerali rridu nżommuh f'moħħna da. L-ewwel wieħed huwa propju lan u l-ambitu ta' attivitajiet. It-tieni punt huwa il-ħidmiet li rridu nidefinixxu biex inkunu nistgħu niksbu dawn l u t-tielet l-istrutturi. Mela, l-għaniet. Aħna prezentajna bħala grupp 125 emenda minnaħa ta' kollegi individualment jew konġuntament jiena inħoss illi dawn l-emendi kollha jirriflettu il-xewqa li jkollna autorita effettiva li taħdem. Punt importanti, President, aħna provajna nibbażaw l-approċ tagħna fuq it-test illi eh, huwa preżenti fil-proposta tal-Kommissjoni fil-, proposta tal kummissjoni fil proposta premessa numru wieħed, ċoe illi il-libertà ta' ċaqliq ta' stabiliment u ta' fornitura ta' servizzi huma prinċipi fondamentali ta' suq intern u anki illi it-trattat fuq it-ħaddim tal-Unjoni Ewropea. U aħna rridu najdu illi aħna nimnu illi dawn huma tliet prinċipji li jinteraġixxu mal- maċċaqli tal-persuni u tal-ħaddima u irridu nżommu l-interazzjoni bejn dawn it-tlet libertajiet. U jien ixtieq insemmi emenda u partikolari li nħoss li hija inaċċettabbli, ċoj l-emenda 54 illi qed iżid din il-sentenza li se ngħid. Id-drittijiet tal-ċaqliq ħieles mumiex assoluti. U illi aħna norbtu b'mod abuzif fuq dawn id-drittijiet għanna neġildu kontra tiegħu. E, dawn l-abusive free rights u ħażin f'kull wieħed minn dawn il-libertajiet. E, kellna anki e, kriminali minnaħa ta' kumpaniji kbar eh, kienem anki abuzi fil-fornitura ta' servizzi u dan huwa tip ta' bilanċ li semmejna qabel ma nistax jiena naċċetta eh, f'dan il-każ. U allura lan kif qal is-sur Lenertz huwa li ninfurzaw b'moċira il-liġi eżistenti tal-Unjoni. Però li nifukaw biss fuq l-infurzar hija naħa waħda biss biex naslu għall-infurzar tajba, rridu nħarsu anki lejn minn fejn ġejjin il-problemi, xinu mal-kawzi, uniprovaw nsewuhom hemm ħafna affarijiet li suq stess jiġġenera u fl-infurzar, fl-imkien ma l-infurzar, irridu namlu analizi, evalwazzjoni ta' riskju, kooperazzjoni, skambju ta' informazzjoni, analizi tal-kawzi tal-abus, tal ċaqliħires tal-ħaddima. U allura dana mux biss fil-kas tal-impustjar, imma anki fejn il-persuni immorru minn pajis għall biex jintegraw roħom fil-suq. U nishtiq nikommenta anki fuq dak li semma Sur Lenners fl-aħħar fuq id-definizzjonijiet. U veru illi hemm liġijiet differenti illi fihom definizzjonijiet, però aħna rajna fil-ħidma tagħna fuq dawn l-emendi illi hemm anki differenzi fuq mm, id-definizzjonijiet fuq l-istess tip ta' attività. U allura jiena ma naqbilx ma' Sur Lenners. Illi il-fatt illi aħna nsibu definizzjoni tiktar ċari, ġodda, bekk inkunu qegħdin nejnu iċ-ċarezza. Irridu naċċettaw illi hemm anki differenzi fid-definizzjoni ta' ħaddim anki għaliex eh, in-natura ta' xogħol qed titbiddel. U allura aħna rridu assolutament naraw jekk eh, jeżistux jekk mhix preżenti il-fatturi definenti ta' dik id-definizzjoni. U rridu narfu anki eh, meta niġu għall-ambitu huwa neċessarju li ninkludu ċerti prassi f'ċerti pajjiżi, per eżempju l-pajjiżi nordiċi fejn hemm biża fuq il-ħolqien ta' sistema li jaħdem b'mod xiera fil-mobilità u hemm il-klawżola monti li tirrigwarda dawn il-każijiet li għandha tiġi inkorporata fit-test. Jina marriċ nidħol fit dettal għalix u għaċari li mannix bizzejed ħin u l-men, e- e- il-kwantità ta' emendi e- hija enormi. Però fuq l-iskambju ta' informazzjoni, kooperazzjoni, kollaborazzjoni, ispezzjonijiet konġunti, medjazzjoni u anki fil-soluzzjoni ta' til-wim Jiena naħseb illi għanna nżomnu f'moħħna bħala prinċipju kooperazzjoni bejn l-ELA u l-autoritajiet nazjonali. Illi għanda tkun relazzjoni mhux vertikali, imma għandu jkun imbini ta' kooperazzjoni billi jiġu rispettati prioritajiet nazzjonali u fl-istess ħin illi l-autorità ikolla rwol biex iġib flimkien l-autoritajiet nazjonali biex huma jifmu illi e, hemm e, neċessità ħafna drabi li wieħed implementa anki e, liġijiet minn pajjiż għall ieħor u anki bekk nelbu diffikultajiet. Fuq l-istrutturi fil-qosor ma naħsibx illi għanna nintegraw ċerti strutturi minn liġijiet oħrajn flela. Aħna rajna li ċerti emendi edin jiprovaw bidlu reġim adottat fl-2016 u aħna ma nħossux illi fil-direttiva ela ma nix niprovaw namlu eh, emendi f'dak il reġim li ġie provat fl-2016. U l-istess ħaġa najtu kol fuq il- Kommissjoni Amministrativa ta' Sikurtà Soċjali illi nittrasferixxu ċerti komponenti flela anki din ma tantx naqblu eh, magħha. maħħa u fuq il-pjattaforma ta' xogħol mhux dikjarat aħna ma naqblux ma l-idea tal-Kummissjoni illi illi għandha tiġi eh, mneħija, aħna nħossu il segretarjat tal-pjattaforma tista' tkun inkluża fl-ella biex ikun hemm sinerġija, però m'għandniex inwaqfu proċess illi iġib flimkien il-prassi u l-istanzi kollha ta' xogħol mhux dikjarat. Umbagħad hemm anki bżonn illi konna struttura ta' ta' gvern tripartit u anki niproponu illi għandu jkun hemm bord eżekuttiv l-awtorità biex l-awtorità tkun iktar funzjonali. Fuq ix-xo, fuq l-isem naqbel ukoll fuq ix-xettiċiżmu ta' Sur Leonards illi nżidu anki eh, it-tri oħrajn fuq l-akronimu tal-era. Bekk inkunu qegħdin inneħħu anki ċarezza. Grazzi, Presidentu, grazzi anche all'attenzione, attenzjoni Grazzi. Komment eh, li ċara ħafna affarijiet. Anki għal dawk li ma kienux prezenti fil-diskussjonijiet kollha. Esta li suna Trebezius. Grazie ħafna, Signor President, grazie ħafna koll il-rapporter illi Iva, anka bazi tal-emendi suġġeriti est li jiddiskuti u uh, joħodhom bis-serjetà konsiderazzjoni naħseb li hawnhekk kanet nitkellmu fuq uh, l-inġibu stampa sħiħa fl-imkien. Nitkellmu fuq il- Ah, l-elementi ta' emendi illi eh, ikunem differenzjar bil-kompetenzi tal-Unjoni Ewropea u tal-Istati Membri naħseb illi l-pilastri eh, pilastru tal- eh, l-element soċjali huwa pilastru importanti huma rrid ukoll jindirizza l-aspetti l-oħra rrid jindirizza wkoll rispett lejn kompetenzi tal-Istati Membri. li hemm l-rispett u l-appoġġ tal-kollaborazzjoni u kontribut minnaħa tal-Istati Membru għalek dan id-dialogu jrid jibqa' dejt ikun u koll informazzjoni fil-gwart ta' attivitajiet transkonfinali illi wkoll eh, jaffettwa il- eh, l-intraprizi, specialment dawk zaru medji, u importanti illi anka natu indirizz li din eh, l-istruttura li ma jkunx hemm irdupjar sabiex ikun hemm anka uh, irdupjar ta' riżorsi. pereżempju anka eh, l-element tal euris L-awtoritajiet nazzjonali jridu jaħdmu mod mill-iktar effiċenti f'dawn l-istrutturi. U diġa semmejna wkoll li anka l-protezzjoni tad-data fil-gwart tal ħaddem u aspet kruċjali u u liġi inkluż ukoll. Grazzi ħafna tal-attenzjoni tagħkom. Thank you. I'll give the floor to Madam Harkin. Grazzi, Grazie, sena somma minna tlalde, signora Harkin. Grazie. Nammetti illi <laughs> jena nammetti illi ma rajċ l-emendi fissajf bħal mamlu kollegi <coughs> u allura l-kommenti tijaj mu se jkunu twal. <coughs> L-għonet nir-ingrazzja rapporter. Fil-abbozz nista najt li nistaw nablu. Naturalment hemm xi dettalji u nista' jkonna diskussjoniet, eccetera inti ah, dal-ħodu għat li ma jamilx sens li aħna nħolqu autorita minnajr forza u li l-istati membri kollha għandhom jipparteċipaw li f'ċirkostanzi limitati. Il-mistoqsija tiegħi e, u anke l-Kummissjoni hija hekk għandniex bażi legali għal din il-proposta tagħna u nixti nisma' minn għandkom. E, e, tkellimtu wkoll fuq illi nillimitaw il-ħidmit tal-autorità. U dan eh, jfisser anki li mhux se jkun hemm rola l-informazzjoni. E, eh, pero meta nħarsu lejn ir-rapport tal orti tal auditori E, eh, minn sitt rakkomandazzjonijiet tlieta kienu fuq il- eh, eh, il-fornitura ta' informazzjoni u ta' ġbir ta' data jena minix konvinta illi dan u aspet li ridun limitaw. Jena naturalment lesta naċċetta kif jista' jiġi inkluż dan l-element, però ma nixtieqx illi l-informazzjoni tiġi eh, traskurata. Umbat, hemm ħafna elementi li tkellmu fuq l-infurzar transkonfinali u għadana jirrigwarda l-mobilità tal-xogħol u kif nistgħu nirsolvuħ. Kif qal Pirinski, aħna nafu li il-ċaqliq ħieles huwa wieħed mill-pilastri tal-Unjoni Ewropea għal dura il ċittadini għandhom ikollhom fiduċa li dan id-dritt qed jiġi indikat. Pero irridu nħarsu anke nejn is-sussidjarjetà minnaħa tal-Stati membri u din hija sfida verament li nsibu bilanċ bejn dawn iż-żewġ aspetti għaliex anke hawnhekk nitkellmu fuq il-kooperazzjoni bejn l-ELA u l awtoritajiet nazzjonali. Però ħafna mill-emendi imorru li lem minn dan u ħafna mill-kwistjonijiet li nixtieq verament nikkonsidera nittama fil-laqat ta' shadow huwa l-aspett tal-bażi legali li semmejt anki qabel. Fuq l-isem jiena toġobni proposta tal-Kummissjoni u dan huwa kull ma xtaqt ngħid. Grazzi. Issa Tista' tkun ħaġa diffiċli dawn l-emendi li nitkellmu illum. Però nixtieq nitkellem fuq xi punti fuq dak li huma il-punti importanti fuq lan tal-autorità mill-grupp tagħna aħna nixtiequ morru l lemmen l-appoġġ għas-suq internu, nixtiequ nifukaw fuq kif nistgħu ngħinu l-ċittadini jiproteġu ruħum kontra social dumping u nizguraw illi su so intern ma jkunx għal ma musta jkollu effett negattiv fuq il-kondizjoni ta' ħidma. Allora nishtiqu nifukaw fuq il-kondizjoni tajba u l-ġlida kontra social dumping. E, kien ħarsu fuq lejn kif għanda taħdem l-autorità, l e, il ħassib ta' huwa fuq l-imsieħba soċjali. Nixtiequ li kollom rol importanti fl-autorità u dana ifisser kif se tkun ġestita l-autorità. E, iġifiri mux biss l-autoritajiet nazjonali, ma anki l imsihba soċjali nazjonali għandhom ikun involuti. l imsihba soċjali għandu jkollhom ruol u rridu nizguraw illi ġlieda għal kondizjoni ta' ħidma tajba u kontra il social dumping e, tkun fidejn il- l-imsieħba soċjali. Din hija importanti ħafna u fl-istess ħin irridu niżguraw illi hemm lok biex il-sistemi eh, nazzjonali jiġu mejjuna u mhux sostituiti l-autorità nazzjonali. Aħna għandna sistemi nazzjonali jaħdmu tajjeb illum. U, u importanti li jkunu jistgħu jkomplu l-ħidma tagħhom. U allura irridu nikkooperaw, nifukaw fuq il-kooperazzjoni u biex niżguraw illi se jkun hemm lok għal biex sistemi differenti ikomplu jaħdmu b'mod xira. U ma rridux ninsew anki li jekk aħna inneħħu riżorsi mill-istrutturi nazzjonali u nistaqsuhom jipproduċu data, allora rridu niżguraw li hemm skop ċar u importanti li dana jkun ċar biex is-servizzi nazzjonali jkunu jistgħu Jamlu l-ħidma tagħhom jekk irridu li eh, se jkun hemm valur miżjud. <clears throat> Għax mm, ma jagħmelx sens li nneħħu ċerti strutturi mill-sistema eh, nazzjonali mingħajr ma jkun hemm eh, valur miżjud. U dan huwa kriterju li ġiġi applikat l-ideja ta' valur miżjud għad ċittadini u mhux sempliċement strat ġdid ta' organizzazzjonijiet Ewropej. Grazzi. Grazzi. Ranke minnaħa tal-ħodor. Grazie. Grazie. Eh, jena kontenta raġajt l-ura, verament eh, kot nishti kiku kena vakanzi itwal. Pero jena eh, nħares u dima din proposta illa, aħna kolla naqblu kif għarru kollegi li di għanna tkun autorita li izzit xaħġa. U fil-fat, din l-autorità għanda autorità mux se nirrepeti punti li għal uħrajn, pero nishtiq insemmi tliet punti li huma importanti għalina kif għal il-rapporter semma Shakespeare. Aħna għamilna proposta biex nżidu s-sikurezza soċjali u nishtiq nispiega għaliex din proposta. proposta huwa importanti illi l-autorità ma tikkonsidrax biss kwistjonijiet li huma affukati fuq il-xogħol. Għax hekk inħarsu lejn l-Ewres u narawx tip ta' konsultazzjoni għamlet fil-modi. Hemm ħafna konfużjoni illi eh, ġejjin mill- eh, sikurezza soċjali, kif il-benefiċi soċjali jistgħu jittieħdu minn post għall ieħor U għalhekk irid ikun hemm autorità li ti konsidera anki sistema ta' sikurezza soċjali, kif nistgħu nifaċilitaw il-ċali ħieles. U anki l-abus irridu nikkontrollaw. Dan għandu xjaqsam ma' sistema ta' sikurezza soċjali, u għanħan nixtiequ nżidduda biex nkunu nistaw eh, jiġu konsiderati il-problemi tal ħaddima biex ma jkunx hemm din divizjoni teknika bejn kwistjonijiet tekniċi. U punt ieħor, Eh, li semmew kollegi l-inklużjoni ta' partit interessanti U mux biss qed nitkellem jiena fuq il-trade eh, unions u imsieħba soċjali, ma anki organizzazzjoni ta' soċjetà ċivili, għax huma informati fuq il-problemi eh, tal- fuq is-suq ta' xogħol, fuq il-mobilità transkonfinali tal-ħaddiema. U allura importanti li huma jkunu parti mill gruppu u li jkoperaw. U fl-aħħar punt, hemm kollegi li semmew kif nistaw nizguraw illi dina mish se tkun autorità mingħajr saħħa mingħajr qawwa. Irid ikun hemm abbiltà li teżerċita pressjoni u għalhekk aħna qegħdin nipproponu lista tal-Unjoni ta' kumpanniji li mhumiex qed jirrispettaw il-ħtiġijiet legali u din l-autorità tista semmijom għax dina tista tkun autorità li tagħmel pressjoni fuq il-kumpaniji biex jirrispettaw il-ħtiġijiet u l-liġijiet eh, eżistenti. U bekk jista' jkun iktar faċli li l-autorità bekk jinforzawhom. U anki minn naħa tiegħi jiena nħares l qudiem lejn il-ħidma flimkien ma' Shadows. Or ENF is represented here? No, not now and that means that we go to Mela, naddu għal-lista ta' dawk li xtiq intervenu, il-Sinjor Rentke. Grazie ħafna. Jina xtaqt uh, nibda uh, fuq il-fat li Iva ġarna l-ura xol u naħseb li jellej Ija sfida pjuttost kbira li ser nibdew biha. Inti kun hemm uh, din il-liġi illi uh, tiġi rispettata, implementata, u mod tajjeb huwa għallek importanti li aħna jkollna regoli ċari, stretti, li jistaw jiġu implementati imma aktar ukoll, iktar minn hekk ukoll illi eh, jippermettu li kollox jista' jaħdem mod tajjeb illi li għallejt tkun tista' taħdem mod prattiku. Ma importanti illi il-kooperazzjoni transkonfinali anka fiħdan l-autoritajiet nazzjonali nafu illi Eh, mis daqstant eh, taħdem mod tajjeb daqskemm nixtieq u mod partikolari anke fejn jidħol kontrolli naħseb illi eh, huwa importanti illi jkun hemm flessibilità, però Meta jkollok ħafna frammentazzjoni, ħafna letterboxes biex ngħidu hekk, il-sitwazzjoni tkun eh, komplessa u għalhekk li għallieti tindirizza dan l-element eh, l-karatteristika eh, tal-awtoritajiet sabiex l-awtoritajiet nazzjonali b'mod verament effettiv jkunu jistgħu jaħdmu mod tajjeb, jkunu jistgħu japplikaw ruhom f'dak li jixtiequ jagħmlu. Naħseb illi għandna bżonn din l-awtorità' illi tkun tista tara l-implementazzjoni ta' dan kollu u anka uh, jekk niftakru anka fil-kriżi finanzjarja għandna eh, awtorità bankarja illi tagħmel din is-sorveljanza u l-istess għandu jaħdem mod b'dan il-mod fil-qasam tal-impjiegi u importanti li jkollna sorveljanza fuq l-awtoritajiet nazzjonali sabiex eh, ix-xogħol li aħna nixtiequ li jsir jitwettaq skont ir-regoli u kif suppost. Grazzi. Thank you. Then I give the floor to Mr. George Bach. Yes, sir. George Bach. Grazzi ħafna, Signor President. Nikolli najt illi illum għandi pjuttost uh, sensazzjoni uh, negattiva diġa kanna din il-perspettiva fl-ulju fej kanna opinjoniet varji nasab illi u importanti illi din l-autorità Eh, Ewropea tkun eh, imnedija u għalhekk nappoġġaw kol id-direzzjoni u l-approċċ tar-rapport. Irrid ikollna xi ħaġa li ma tidirx biss tajba fuq il-karta imma li fil-prattika verament ikollha l-kompetenzi sabiex twataq xogħla wkoll appoġġjati bil-riżorsi finanzjarji u importanti li anka Eh, xon l-komitati ikuna wieħed jew mal awtoritajiet ikun wieħed eh, eh, obbligatorju. U importanti li jkun ukoll rappreżentazzjoni bilanċjata minnaħa ta' minħaddem minnaħa tal-unions, etc. U importanti u koll illi nitfaw anka fuq dimnet dak li semmet il-sinira ħaken, jġifiri illi ma jkunux l-istati eh, membri li jitwarbu imma li jkunu klużi iktar u iktar sabiex nkunu nistgħu nikontribwixxu mod kollaborattiv għal dan il-valur miżjut Ewropew. Nitkellmu biss mhux biss fuq il-kwalità imma wkoll fuq l-aspett soċjali u r-rispett u salvagwardja ta' dan. Grazzi ħafna. Is-Sur Balazz. Grazzi ħafna, Senjor President. Jina rapporter ta' kwistjoni diffiċli ħafna l-koordinament ta' sigurtà soċjali u qed nippruvaw nlestu x-xogħol tagħna fil-ġimgħat u x-xogħol li ġejjin u fid-diskussjonijiet tagħna minn dak li qed nara huwa illi kemm il-darba joħroġ dan il-punt. Illi mhuwiex daqstant possibbli li wieħed jagħmel verifiki u kollok il-drittijiet soċjali ugwali għaliex fuq il-livell Ewropew ma nix il-benchmark jew l-odda eh, xirqa u għalhekk l-idea li konna din l-awtorità tal-impjiegi Ewropea tista' timla dan il-vojt li huwa eżistenti. Aħna nilqaw l-element ta' mobilta imma rridu wkoll niġġieldu minħa l-oħra l frodi u biex niġġieldu l-frodi U nevitaw anka l-burokrazija, burokrazija illi sempliciment id deja in-nies tikkomplika s-sitwazzjoni għaliex eh, ma naslu għal ebda deċiżjonijiet u għalhekk Jekk aħna rridu ngħinu eh, li l-kumpaniji sabiex jimxu fl-struttura legali u anka nwarbu eh, persuni li eh, lesti li jnom li jifrodaw tkun din it-tip ta' awtorità li tkun pratika u effiċjenti. Jekk inħarsu lej li jaffiju, f'artikli wieħed ħamsa wieħed u wieħed ħamsa tlieta qed jaffiju tajt li l-Unjoni Ewropea eh, twetta mod komplet dak li jisir fil-qasam soċjali għanna l-autoritajiet nazzjonali illi rridu jaqblu ma li lej sabiex li eh, lej tkun se tagħmel xogħla u ta' proteġu wkoll il mobilta tal- ħaddiema għalhekk jiena nappoġġa kwalunkwa emenda li tneħħi l-pis amministrattiv <coughs> jew burokratiku minn fuq li jellej u nistgħu nagħmlu d-deċiżjonijiet mod ċaru effiċjenti. Grazzi ħafna. Is-Sinjura Sudorova, eżis kollegi, jina ċerta illi aħna ġejna l-ura b'saħħitna u l enerġija wara s-sajf, naqbel ma' Sir Balas fejt jgħid li din l-awtorità l-ġdida li waħda effettiva komplementa r ruoli tal-Istati membri fuq il-livell Ewropew u tikkopera mal l-Istati membri u l-korpi tagħhom. Jiena ressaqt numru ta' emendi Jina minx interessata li noħd nibda l-isem ta' din eh, l-Aġenzija l-ġdida, imma li nkun naf eżattament ser tkun qiegħda tagħmel il-mandat tagħha għalfejn qiegħda hemmhekk irridu nkunu nafu illi se tkun utli trid tejn u mhux tfixkel. per eżempju. l-ispejjeż għas-servizzi għandha għandhom uh, japplikaw għall-Istati Membri u mhux għall min ħaddem jew l-ħaddiema. Xi ġifieri qed ngħidu li min ħaddem u l-ħaddiema jridu jħallsu għas-servizzi ta' din l-Aġenzija ġdida. Mhix ċara mill-proposta tal-Kummissjoni x'ridu nfissru. Ma naħsibx li din hija l-idea li aħna kellna f'moħħna, apparti minn hekk L-esperti tal-istati membri għandhom ikollhom id-dritt li jkunu rappreżentati fil-gruppi tal-esperti. Din ukoll eh, ma tantx ċara fil-proposta tal-Kummissjoni. U jekk iridu konna kooperazzjoni aħjar mal-Istati membri, dan irid tkun preżenti fil-proposta. Għallek li għat niprofa niksbu u li kon autorita li tista' tgħin li tista' tagħmel il-koordinament u l-kooperazzjoni vera minn flok il-burokrazija. Grazzi ħafna. Kelliema li messa Signora Jahlofiska, Signora ħafna, grazie ħafna, Signor President. U sabiħ li <laughs> nara l-kulħat hawnhekk eh, li straħ u forsi gawda x-xemx u l-estissa biex jaħdem. U naħseb illi minn dak li smajna qed naraw illi eh, din l-autorità hija xaġa sabiħa, ħadamna għal-bosta ta' drabi fuq dokumenti, fuq eh, direttivi, fuq il- l-elementi li joqtu l-ħaddima u naħseb li din l-autorità ħatim la vojt li għanna bżon. Mela, numru ta' punti. L-għennet mod ċar rridu nkunu nafu, rridu naraw xal ikunu dawn l-ispezzjonijiet konġunti Kolunkwa funzjoni ta' kontroll trid isseħħ id-fit mal-Istati membri. il-Kummissjoni ta' referenza għal ħaddiema mobbli imma l-istazzjonar tal-ħaddiema jindirizza il-mobilta tas-servizzi u mhux tax-xogħol. Imma nafu wkoll kemm huwa importanti l kondizzjonijiet eh, ta' dawn il-ħaddiema stazzjonati jridu ikunu sorveljati jridu jaqgħu taħt eh, il-mandat ta' ħidma ta' din l-awtorità. Qed nagħmel referenza wkoll illi din l-awtorità ġdida ma tix tkun ta' xkil ġdid eh, fuq is-suq eh, tal-impjiegi is-suq tax-xogħol jew tfixkel mill-ħolqien tal- eh, tal-impjiegi. Il-saħħa tal-Ewropa qiegħda fil-intrapriżi żgħar medja rridu nħallulhom l-spazju sabiex joħolqu l-impjiegi. Grazzi ħafna rappresentanza tal kommissjoni Smajtu numru ta' mistoqsijiet, forsi għandkom xi kummenti minn għatakom. Nadilkom il-kelma. Grazzi ħafna, Sinjar President. L-odwa tajba lil kulħadd. Nirringrazzjakom tax-xogħol li għamiltu sissa nafu kemm eh, hemm diskussjoni u wara dawn l-emendi għalhekk nirringrazzjakom sa mill-bidunet eh, ħdemna biskeda ambizjuża u għalhekk nirringrazzjakom tal-li qegħdin timpenjaw ruħkom eh, b'mod sant kbir. Minat il-Kommissjoni taftuna n-intervjenu nikkummentaw fuq l-emendi illi għadhom ma ġewx adottati u Xtaqt inwieġeb xi ftit mill-mistoqsijiet u anke Infakar il-proposta tal-Komissjoni aħna naqblu mal-maġġoranza tagħkom milli għandna bżonn għodda korp operazzjonali u dan għalhekk ifisser li tkun attiv fil-qasam ta' kooperazzjoni ta' informazzjoni u medjazzjoni. Ġviri provdi l-informazzjoni u jiprovdi l possibilità li tissaħ il-kooperazzjoni bej l-awtoritajiet nazzjonali. U anka illi eh, jekk ikun hemm bżonn ikun hemm soluzzjoni permezz tal-medjazzjoni. Dan huwa dak li qed eh, nipproponu, dan huwa l-pakkett li qed nresqom naħatana li jkollna eh, dan l-isfond. Rigward tal-isem, nemnu li kanna ħafna diskussjoni tu kol fuq dan mod interna eh, li l-autorità tkun attiva fil-istazzjonar, fil-mobilità, eh, etc. u li tkun ukoll rifless eh, fl-issem tal awtorità li għallej. Rigward tal-informazzjoni, nista' nara illi din l-ewwel biċċa xogħol qed nipproponu qed eh, toħloq ċertu da eh, diskussjoni hawnhekk aħna nħossu illi l-ħaddiema informati, l kumpaniji informati jgħinu sabiex ikun hemm dan is-suq ta' xogħol eh, koerenti u għalhekk itejjeb ukoll il-kwalità. Kien hemm insemma rapport speċjali minnaħa tal-qorti tal-awdituri, aħna nadu bis-serjetà dan. Forsi hemm ċertu informazzjoni li għadha eh, mefruxa u nħossu li l-one-stop shop eh, dan l-approċ huwa importanti. U għalhekk inħossu li dan ir-rwol tal-awtorità huwa relevanti ħafna. Smajtu ukoll il-kummenti minnaħa tal-involviment tal-imsieħba soċjali. Ovvjament ma nsejni jomx, għandhom ruol importanti. dan il-qasam u għalhekk qed naħsbu li jkollna dawn il-gruppi ta' partijiet interessati, l-stakeholders, illi jkunu involuti anka li jkun hemm l-espertiżmu tekniku eh, illi kun jista jappoġġa dan ix-xogħol u għalhekk jekk għandkom xi mistoqsijiet ta' dan it-tip aħna lesti li nappoġġaw ir-rapporter u tim tiegħu sabiex wettqu dan ix-xogħol. Grazzi ħafna wkoll tal-li qed iżommu anke mal-iskeda illi intom ħabbartu sa mill-bidunet tal-proċess. Grazzi ħafna. Issa kelma l-kelma lura li rapporter is-sur Leners jekk għandkom xi mistoqsijiet. Għandek xi mistoqsijiet li tixtieq di anke l-Kummissjoni qegħdin preżenti hawnhekk. Grazzi ħafna le m'għandix xi mistoqsijiet moħħi bħalissa. Musa se nidħol fil-punti kollha li u issemmew nirringrazzjakom għall-impenn minn ħatakom naħseb illi iva qegħdin nimxu li ftehim komuni xi dettali li għanna rridu eh, naddu. Fil-gwar tal-informazzjoni, ma nxiex li niftemu ħażin, jina naħseb li, li niprovdu l-informazzjoni hija meħtieġa ħafna jina eh, għext eh, ngħix f'żona transkonfinali u nista' nifhem is-sitwazzjoni. Imma Nħossu wkoll illi l-informazzjoni fuq il-livell tal-awtorità Ewropea torbot ukoll ma mistaqsijiet jina narċivi minnaħat tal- uh, Eh, tan-nies illi jistaqsu fuq tassazzjoni kif li LA pereżempju ser tinforma liċ ċittadini illi ser jimxu għal pajjiż ieħor fuq leġiżlazzjoni tal-Unjoni Ewropea fir-rigward tal-mobilità. Imma ma tinformahomx eh, fuq il- l-ftejn bilaterali bil ġermanja u l-Olanda, per eżempju, naħseb illi iva rridu nifokaw fuq li niprovdu l-informazzjoni imma li jiġi indirizzat dan l-element fuq il- il-livell tal-ILA. Għal-komplement, nisa nara li sar il-ħin dan saru l-10 nofs ta' flaxija skont l-arloċ tagħna hawnhekk ġol kamra u għalhekk eh, nikkonkludi jew kon fil-ġimgħat li For your interventions, uh, the timetable is as follows. We will Grazzi ħafna tal-interventi. Mela, votaw fuq dan fit-18 ta' Ottubru id-data fil-plenarja għadha mhix deċiża. Naddu għalhekk Okay, we should... Uh, five minutes. Uh, uh, go to point... Naseb uh, ta' min do għal punt 8 fuq l-agenda imma għanna qed nistennew li rapporter is-Sur Calvi Xambo. U għalhekk dan huwa rapport importanti li aħna ser nkun qegħdin niddiskutu. Jekk tippermettu li nistennew ħames minuti, jekk forsi għax xat li xie intervjeni sa dan it-tant marbut ma l-autorita eh, tax-xogħol. Nifqu għal ħames minuti. Jekk joġobkom kunu lura fil-ħin għaliex dan il-punt minja huwa importanti ħafna sabiex il-Parlament ikun jista' ikun involut f'dan il-qasam. Yeah. kompodini. <laughs> Bonjour, c'est convaincre. <laughs> okay, friends, uh, uh, let's start uh, uh, the meeting again. Uh, let's proceed with... Tajb ħafna mela nkomplu punt 8 fuq l-agenda il-kondizzjoni tax-xogħol trasparenti u prevedibbli fl-Unjoni Ewropea. Mela, nibda billi ngħaddi l-kelma lill-relatur is-sur Calve Xambo. U mbagħad ngħaddu l-kelma lix Shadows u żgur li ħirqana nisimgħu wkoll il-kummenti tal kummissjoni Mela, Is-sur Kalve Xambo, nadilek il-kelma. Grazzi ħafna, Signor President. U meħba li dak kollha illi ġbaslu l-ugra wara l-vakanzi. Illi għall-inqas irnexxilna sarħu daqsxejn moħħna. Mela, ħana tiġi tuġibiet, tkellem bl-Ispanjol u koll, l ġinja kwestjoni delikata, importanti illi eh, l-klim ikunu eżatti, għallak jina ħan id-dependi fuq il servis interpretazzjoni eccellenti li jena. Il-qafas li fiħ għadin naħdmu f'din id-direttiva kif nafu u għalli ma nistax naħlu iktar ħin. Għaliex? minħabba l-laqat li kienem nifmu illi hemm interess qawwi minnaħa tal-Kummissjoni, minnaħa ta' kulħadd ukoll. Biex din id-direttiva bil eh, preċiżjoni kollha li għamel il-Parlament jitlesta qabel it-tmim tal-mandat, qabel perjodu elettorali idealment għax jista' jkollu wkoll impatt favorevoli ħafna fuq is-soċjetà din it-tip ta' direttiva. U l parlament ukoll jidher sabiħ fiha l-ħaġa. U jaff ikun importanti ħafna allura wkoll wieħed mill-ikbar żviluppi tal-pilastru soċjali fil-fatt. Laqa ta' Gothenburg, eccetera, jina rejt ċertu konvinzjoni min-naħa tal-kollegi u koll dwar l-importanza u trascendenza tal-ħidma tagħna għalhekk dan il-qafas wara li nkunu rċivejna rajna l-emendi kollha li rċivejna ħafna emendi li jixet ukoll l-importanza li qed tingħata din id-direttiva. Il-kapitli li jena nista' nsemmi fejn jena nisab konvint illi jena xina nsibu punti ta' uh, eh, bilu bilanċ u nħossx li jen problemi ħanidu hekk. għal nqas illi id-direttiva ma tiġi aċċettata ma per eżempju fil-kapitlu dwar l-informazzjoni fuq relazzjoni um, ta' xogħol, per eżempju. Hemmhekk għandna l-possibilità wkoll niddiskutu il-moment ta' li tina tal-informazzjoni dwar il-kwistjoni tal-SMEs, il piż amministrattiv, għankun għadin nitkellmu dwar informazzjoni essenzjali, indispensabli. U Nizinata ta' ċertu flessibilta l-kuntatti li kunem l-informazzjoni li tinata fl-ewwel ġurnata din kollu importanti jirtu ikun il-bażi speċjalment fid-dinja rurali u din ħatkun il-bażi tagħna. U nadattaw ruħna mbagħad bl-aktar mod intelligenti għal realtajiet illi jeżistu. Inti għandek SMEs li jkunu pereżempju iżolati illi għadhom ma jiddominawx l-internet, eccetera. U għalhekk irrid ikun hemm ċertu marġni ta' flessibilità li hemm daw. Personalment ma naħsibx li għandu jkun hemm xi diffikultajiet f'dan il-qasam. Imbagħad id-drittijiet illi inti tiffissa data illi toġob il kulħadd fuq il-tul tal-perjodu ta' prova probation periods nasab jaħadu nistaw naqblu dwara. Biex naslu għal xi ħaġa ma nistgħux nifissaw fuq l-perfezzjoni għax ma żgur ma naslu mkien, irridu nsibu kompromessi pratiċi. Ibbażat fuq il-prinċipji ta' Gotemburgi ta' Gotemburgu li kuntan ġibli u xi ħaġa li li tista' tissarraf għal eh, benefiċċju ta' ċittadini Ewropea. Hawnhekk mhux qegħdin nitkellmu fuq retorika. Inti nejdu għahna 25% ta' tul prevista tax-xogħol. Hekk tgħid hekk inti tkun qed tagħti dritt konkret li ċittadini Ewropej. U mhux nkunu qegħdin nitkellmu eh, fl-arja. Naħseb hawnhekk ukoll nistgħu nsibu punti ta' kompromess. Din hija leġiżlazzjoni li ħajkollha impatt qawwi eh, fis-soċjetà tagħna u għalhekk ovvjament kif ma nistgħux niffukaw fuq il-perfezzjoni. Kultant tiċċedi xi affarijiet, imbagħad ir-relazzjoni tax-xogħol infissa din ħatkun qed tistabbilixxi dritt u ħajġu identifikati wkoll kanali ta' informazzjoni. Tkellimna ħafna fuq il- displacement tal-ħaddima. Onestament, laqas din il-qasam ma naħseb jandu għandu jkun hemm diffikultajiet biex naqblu bejnietna. Ix-xogħol ta' bażi ta' kummissjoni wkoll kien tajjeb ir-rekwiżiti minimi presso poco l ħaġa drittijiet. Suġġett li jista' joħloq ċertu dibattitu fid-dinja tax-xogħol li kun l-ħaddiema jitolbu li ma ma noħon l-omx il-kompetittivita tagħhom beċċess regolamentarju buwis rigidità minnaħa tagħna. Regolamenti infiniti bla kontroll, hawnhekk għandna il-problema mbagħad tal-kuntratti famużi ta' sijat zero. Jina dejjem li ma jeżistix post fejn wieħed jista' jissolvi jekk il-Parlament jiprobix jew le kontratti ta' sijad zero. Mhux issa l-post. Hemm ċertu miżuri li jistgħu jittieħdu. Issa inti relazzjoni ta' xogħol jew relazzjoni kontrattwali pereżempju rridu naċċertaw li ma jappermett ma jkunx hemm abbuż u daw il-kontratti ta' sijad zero u kolla l għandhom ċertu limitazzjonijiet. Dak li tassew joħloq il-polemika però li jina bħala relatur rajt pozizjonijiet eh, opposti ħafna fl-emendi li ċivejt hija l-kwistjoni ta' definizzjonijiet il-problema ta' xinu ħaddim Ejja ngħidu għandek inti infermira u dak li qalet il-qorti ta' ġustizzja Ewropea. Hemmhekk mhux qegħdin naqblu. Għaliex fil-verità x'inhi l-intenzjoni ta' dan it-test, l-intenzjoni hawnhekk wara da' testi biex liċ ċittadini Ewropej ikunu jafu li għandhom ċertu drittijiet fid-dinja tax-xogħol tagħhom illi jikkaratteristi li huma karatteristiċi tal-ħaddiema Ewropej u ċittadini Ewropej u li rrit ikollhom dawn id-drittijiet ewlenin ixini ir-relazzjoni tax-xogħol tagħhom u x'inhu x-xogħol li qegħdin jagħmlu. U hawnhekk allura qed nara tħassib doppju l-ewwel nett tħassib li jiena naqbel miegħu perfettament illi ħadd m'għandu jaqa barra minn dawn id-drittijiet għax dawn huma drittijiet Ewropej universali u ħadd mill-ħadd li qed jaħdem jew ħadd li ħadem ma jista ma japplikawx għalih dawn id-drittijiet. Tajb wis, imma mbagħad mill-banda l-oħra għandek tħassib iktar tekniku legali, iktar ta' spirtu ġuridiku li ħadd il-drittijiet nazzjonali tax xogħol ma, ma tistax tmissom għax dan għandu x'jaqsam ma' sussidjarjetà u kollox. Mela, process Jien nemmen illi id-dibattitu irridu inneżawh minn dan l-aspett ġuridiku irridu naħsbu f'termini ta' drittijiet u mhux f'termini ta' kodiċi ġuridiċi u l-implementazzjoni ġuridika. Proposta bil-miktub fejn? Qed nippruvaw naqdu l-idejat biex nirriduċu għamel essenzjali, kull persuna għazbis ħanajt ħaddim, kull bnidem li għandu situazzjoni ta' dipendenza ekonomika li jinsab f'sitwazzjoni ta' dipendenza organizzattiva, funzjonali, ehm, ta' ġerarkija. Kull persuna tinsab f'sitwazzjoni bħal din ta' taħdawn id-drittijiet u japplikaw għalija dawn id-drittijiet. Wala kull pajjiż b'mod inevitabbli x'nifsex ikollok suq Ewropew tax-xogħol, kodiċi tax-xogħol Ewropea possibbli, imma kull pajjiż japplika dawn id-drittijiet skont il-liġi tax-xogħol tiegħu, imma meta ngħid jimplementa ċirrit ngħid. Irrid ngħid li l-pajjiż jista' jsejjaħlu ħaddim, self-employed, self-employed eh, fals, u xinu ma jimportanix il-persuna li hija dipendenti ekonomikament, organizzativament, moġġer ta' ġerarkija din il-persuna japplikaw għalija dawn id-drittijiet. Issa sejħulu li tridu dak il-ħaddim tuħ li ma titlu tridu imma dik il-persuna dak il-ħaddim kun jista' jgawdi minn dawn id-drittijiet żgur. Jekk noqogħdu nidħlu mbagħad fuq l-irqaqat tal-viżjoni ġuridika kodifikata x'inhi definizzjoni ta' ħaddiem, x'inhi definizzjoni ta' min iħaddem, nispiċċaw nidħlu f'dan il-ġnien ta' xew kelli ma jippermettilniex niċċaqalqu navvenzaw u nispiċċaw niddibattu s eh, sistemi tax-xogħol ta' kull pajjiż, eċċetera. Le, jiena ma importanix minn dan, jiena li importani huwa li din tkun direttiva ta' drittijiet bażiċi u mhux direttiva ta' leġiżlazzjoni bażika u qed ngħid dan kollu sabiex nifmu eżattament fuq ix qegħdin nitkellmu hawnhekk ħalli forsi nisblukkaw daqsxejn is-sitwazzjoni. Qegħdin nitkellmu hawnhekk fuq livell Ewropea. Il-pretenzjoni leġittima indispensabbli għall-Ewropa ta' din id-direttiva u dak li nista' ngħid għal issajjien għadbaqna ħafna xogħol xi nagħmlu u issa il-vakanzi għaddew mela ejjem id-duol nax-xogħol. Grazzi. Thank you, Mr. Calve Chambon. Uh, Grazzi, Sur Calve Chambon, għaddi l-kelma issa li Sir Ratkeb ir-rappreżentant tal-PPE. Kollegen. Ratafna. Iva, l-għennet xtaqt najt il-lina pittost irritat daċxajem darras fil-fat il-li kanna pjan għal-warna f-senar illi Issa imbidel donnu u uh, naħseb illi uh, jina kont għamilt l-adattamenti tiegħi sabiex inkun nista' nattendi u uh, naħseb illi anka l-element tal-kontribut tal-esperti naħseb li għandu lok hawnhekk, però ma stajtx ma nwassalx l-opinjoni tiegħi fil-gwart tar-rapport. Naħseb illi anka ma' xogħol tagħna bħala uh, shadows nistgħu naraw illi uh, l-sfida hija li ma jkunx lirika uh, soċjopolitika biss imma wkoll illi bil-fatti nkunu nistgħu ntejbu s-sitwazzjoni u għalhekk naħseb illi x-xogħol qed jippermettilna li naqbdu din id-direzzjoni. Hemm xi punti illi eh, naħseb illi eh, dbedna ftit mill-kompromess, eh, forse kon diffiċli per eżempju id-definizzjoni legali ta' persuni li ħadmu ta' minn ħaddem naħseb illi minnaħat ta' rapporter qed ngħidu Eh, forsi naqsa naqra mill-element legali u ndaħlu ktar l-element politiku imma eh, inqas iktar ma naqsu dan l-impatt legali jew l-aspett legali fid-diskussjoni iktar se nirriflettu l-bniedem naħseb l-umanità ma idu kol eh, naħdu ħsieb il-proċess ta' implementazzjoni fl-istati membri u għalhekk li jkun hemm il-bażi legali b'saħħitha. Jina naħseb illi għana bżon ta' iktar jina nifokaw fuq dawk li qed naqblu. Sabiex naraw li konna bażi ekwar kulħadd. bat nibdew nindirizzaw il-punti ta' ta' diskussjoni li forsi eh, qed ikonna daqsxejn eh, disgwit fuqhom. Pereżempju din id-definizzjoni legali li għandna kif semmejt, ma naħseb illi eh, permezz ta' dawn id-diskussjonijiet anka fuq dawk il-punti li mhux qed naqblu daqstan dwarhom ma jtelfunix milli nifukaw fuq l-istampa il-wiesa li aħna nixtiequ niksbu għalhekk ħerqani li nkomplu bil-ħidma tagħna fuq dan ir-rapport. You, uh, Ms. Grazzi, Sur Lopez. Grazzi ħafna, President. L-għonet, xtaqt nir-ingrazzja li kullħat tax-xogħol li għamilna f'daw l-aħħar xhur biex naslu sawnek ma' rapporter u ir-shadows. Jiena naqbel ma' dak il intqal bżonn pereżempju lill unjoni Ewropea u l-Parlament Ewropew fix-xhur li ġejjin jaħdem fuq din il-leġizlazzjoni ta' xogħol u iwassala għatmim tagħha. Dan importanti anki minħabba li hija idea brillanti li konna eh, prezentajna aħna u li il-parlament kien ilu jaħdem fuq għal erba snin imma li hemm bżonn li tiġi konkretizzata issa u nafu li ċertu bidliet li qed iżjaddu minnhom is-soċjetajiet tagħna, l-problemi ekonomiċi tagħna, l-problemi ta' distribuzzjoni tagħna huma wkoll ikkawżati minħabba il-problemi fis-suq tax-xogħol. Issa, nasab li il- negozjati għaddejjin b'mod raġonevoli, pass raġonevoli, anke bis-saħħa tax-xogħol Eh, kollu li sar minnaħa ta' kulħadd u ir-rapporter mod partikolari għaw erba' smaw l-enin naħseb dan it-test il-pakket ta' informazzjoni, relazzjonijiet eh, ta' xogħol, il-transazzjonijiet naturali li jsiru wkoll anke il-Kummissjoni ta' l-Unjoni Ewropea għamlet proposti tajbin f'dan ir-rigward. Ġifieri nansab jirnexxilna nsibu anki ċertu Eh, bil bejnietna. Ma hemm xi elementi l-importanti ħafna grupp tagħna wkoll artiklu 12 pereżempju ta' proposta kummissjoni illi jirrigwardjaw ir-rikonoxximent u l-pożizzjoni ta' ċertu modelli tax-xogħol f'ċertu pajjiżi, modelli bbażati fil-kodifikazzjoni, fil-negozjazzi kollettivi illi jaħdmu u li leġislazzjoni Ewropea li qed tipprova tmexxi u tipromovi eh, din id-direttiva trid tirrikonoxxihom u tħarrishom bħal pereżempju fil-pajjiżi nordiċi illi nel-leġislattiva nafu prova timbotta leġislazzjoni fuq livell Ewropew minima imma rridu eh, nirrikonoxxu wkoll ċertu modelli li jeżistu diġà li mor li l nipproteġuhom. U ġidan huwa wkoll impenn min-naħa tagħna min ta' gruppi politiċi oħrajn se naraw kif dan ukoll jiġi tradott f'test konkret. Fl-ħarnet, ir-raba element ta' negozjati li semma ir-rapporteru li kif intqal ukoll hemm ċertu differenzi fl-opinjoni, definizzjoni u artiklu 12, artiklu 2, skużani, aħna bħala grupp li ridna ngħidu huwa li jimportana ħafna negozjati fuq dan l-element imma mhux biex isna Eh, il-gwardjani tal-kodiċi legali, imma għaliex dan kollu ħajkollu impatt fuq kwistjonijiet li huma fondamentali fid-direttiva, per eżempju l-ewwel net. L-ambitu il-kamp ta' applikazzjoni ta' direttiva ħaġa relevanti immens, iċ-ċertezza legali u koll illi tipprovoka direttiva u l-kapacità tal un mbagħad ta' din id-direttiva. Ġifi dawn huma tliet elementi importanti ħafna mhux il-pożizzjoni fuq id definizjoni infissa imma l-implikazzjonijiet ta' ħadaw it elementi li semmejt għax dan mbagħad iwassal biex id-direttiva tkun applikata u biex ikollha tassew impatt fis-suq tax-xogħol inti kollok ħaddiema uh, eh, pseudo self-employed per eżempju illi għandak nies li kunu jisom f'dika zona griża bejn ħaddiema u impjegati. Eh, ġifiri, hemm bżonn illi dak li qegħdin nagħmlu hawnhekk ikollu applikazzjoni prattika anki għal dawn il-ħaddiema. Irridu nimpenjaw ruħna sabiex din id-direttiva tħares modelli ta' xogħol differenti fl-Ewropa u biex tipprova wkoll ikollha impatt pożittiv fuq il-prekarjetà, fuq relazzjonijiet iktar ambigwa ta' xogħol imma li xorta jeħtieġu protezzjoni permezz ta' din id-direttiva. Grazzi. Signora sinjura McIntyre għall-ISR. Grazzi. L-ewwel nixtieq nirringrazzja r-rapporter minn qalbi tal-ammont ta' xogħol illi għamel fuq din id-direttiva napprezza ħafna l-mod kif irnexxina nikkooperaw bejnietna u kif ir-rapporter ħan konsiderazzjoni tħassib kollha tagħna u l-affarijiet li nħossu li huma importanti. Napprezza ħafna il-mod kif qegħdin naħdmu fuq dan il-fajl illi nemmen allura jwassal għal ftejim ta' sodisfazzjon. Issa, hemm xi effett li xaqt kellem fuq. Mħasba ħafna bi proposta ta' konsil li biex taskludi il din direttiva il-ħaddima ta' ċivil. Ma qed nara l-ebda ġustifikazzjoni għalfejn għandu jkun għandim distenzjoni bejn ħaddiema mal privat u dawk ma' ċivil. Jista' jkun hemm il-possibilità, pereżempju, illi forsi naf ikun hemm rekwiżiti differenti għal forzi armati min jaf, però xorta nsiba daqsxejn stramba li l-Kunsill irid jeskludi e, ċivil kollu. Għax dan qisu jimplika illi id-direttiva ma taġobomx allura lill kunsill U jekk l-istati membri qed jgħidu ara naqbel maħal kulħadd imma mhux ħalina naħseb illi dik hija ħaġa ħażina l-ewwel messaġġ ta' kunsill għandu jkun li din id-direttiva għandha tapplika għas-settur taċ-ċivil bl-istess mod. U għalhekk jekk jogħġobkom ħuduha b'aktar serjetà u ikkonsidrawha b'ċertu serjetà għaliex ħadd tapplika lil għal u wkoll li jħaddem miegħu il-gvern. Imbagħad hemm bżonn nirrikonoxxu wkoll il-fatt li t-tira hawnhekk huwa illi u drittijiet minimi sabiex nipromovu s-sigurtà u l-prevedibilità fir-relazzjoni ta' impik. u għalhekk jiġu naċċettaw li l-istati membri jkunu jridu jagħmlu iżjed sabiex it-tejbu. U din hija ħaġa illi timxi f'konformità mal-mod kif naħdmu hawnhekk għandna ir-rekwiżiti minimi fl-Ewropa u l-istati membri mbagħad jadattaw ruħhom u jaraw kif jistgħu eh, japplikaw ma' ċirkustanzi nazzjonali tagħhom. Jiġifieri aħna m'rdux nagħmlu kollox, irridu li nofru bażi tajba, bażi soda. Il-problema kbira li hawnhekk hija l-użu tal kelba ħaddim meta fil-verità jridu ngħidu impjegat. Issa jiena nifhem illi d-dinja tax-xogħol inbidlet ħafna u għandna ħaddima ta' pjattaformi, għanna xogħlijiet, tipi ta' xogħol differenti, ġodda, imma aħna rridu insibu relazzjoni, aħna rridu niskelmu għal relazzjoni bejn l-impjegat u minn ħaddimhom. U l-impjegati kollha ma ħaddiema mhux il-ħaddiema kollha huma impjegati u naħseb li jekk aħna lesti li nitkellmu dwar min iħaddem f'daqgħoda ma nistgħux nitkellmu dwar li mgħallem pereżempju jew kelma oħra li mhix preċiża aħna nitkellmu dwar min iħaddem u relazzjoni ta' impjiegi u l-aspett liħor ta' din kollu huwa l-impjegat. Jiġifieri ħafna mill-emendi tiegħi kienu bażikament inneħu l-kelma ħaddim u ngħidu impjegat minn flok għaliex dik hija definizzjoni kelma preċiża ħafna. Nifhem perfettament li rridu naħdmu ħafna aħna biex niżguraw li n-nies li għadin forum differenti ta' xogħol huma protetti. Imma aħna nħossu illi dika għandha x'taqsam iktar ma' estensjoni ta' definizzjoni ta' impjegat u mhux nibdlu il-kelma minn impjegat għal ħaddim għaliex dik hija kelma illi mhijiex legalment vinkolanti u fil verta ma tfisser xejja tfisser wisq. U għalhekk hemm bżonn nibdluha din il-kelma u ngħidu impjegat u mhux ħaddiem. Aħna nafu li ħafna dispożizzjonijiet nazzjonali fil-liġi nazzjonali fi kollettiv ġurisprudenza imbidlu kol sabiex jittedu konsiderazzjonijiet forum ġodda ta' xogħol u fil-Liġi Nazzjonali ta' xogħol u s-Sigurtà Soċjali. Ġifieri ħaġa li jina nifhimha u napprezza. Ħaġa li tħassibni hija illi din id-direttiva ma tippruvax tindirizza aspetti tiġa jeżistu f'direttivi oħra ngħidu aħna għandna eh, direttiva tal- eh, xogħol temporanju tal- xogħol sekondat, ġifi, ej, eh, ma nippruvawx issa li permessa din direttiva nkopru wkoll dawk l-aspetti illi tiġa qegħdin f'direttivi oħra. Din hija ħaġa li qed ngħidha wkoll għax diffiċli ħafna għal min iħaddem meta inti qed tipprova tkun konformi mal-leġiżlazzjoni u għandek dawn il-leġizlazzjoni li kontradixxu li l-om infushom mela eh, xorta id-direttiva xorta temporani tajtek, il-direttiva tal-kondizjoni ta' xol trasparenti ta' ħagġoħra, għalla kiena naħseb illi l-approċċ li għandu jkollna għal-leġizlazzjoni ma' specialment fil-qasam ta' impigi hija illi tkun faċli li tinftijeb minn dak il-persuna illi qed ta' tagħmel dak kollu li tista' sabiex ikun imallem tajjeb u Inti, ħafna drabi, ma tkunx għat t-prova t-evita il-leġizazzjoni, ma tkun għat t-prova t-fem xandek tamel eżattament eh, biex tkun persuna eh, impiegatur tajjeb tan-nies. Issa, ħagġoħra dwar it-taħriċ. Emenda il jena propju sabiex ma jkunx hemm din il-prassi li fil-Unit fuqha bħala pay to fly. Jina, kien hemm piloti b'doti illi għaluli li per eżempju ma jridu jħalsu għat-taħriġ tagħhom qabel ma jkunu jistgħu jiġu impjegati f'ċirkostanzi fejn min ħaddem għandu jkun qiegħed iħallas għat-taħriġ tagħhom fuq tip ta' ajruplan partikolari. Ġifi dik hija t-tip ta' taħriġ, it-tip ta' prassi li m'għandniex nippermettu u nista' nistenna li jkun hemm iktar kooperazzjoni fuq dan il-fajl. Grazzi. Thank you, Madam McIntyre. Grazie. Paloma Lopez Permejo. Grazie, President. Grazie, Signor President. Mela, qabel xejn xtaqt ngħid proċess u grazzi li rapporter tax xogħol li għamel. u tassew qiegħed jipprova jagħmel minn kollox biex jilħaq kompromessi nixtieq ukoll ngħid proċess li qiegħed rapporter tax xogħol li għamlu negozjati bdew qabel is-sajf u hemm u għal naqsak narajjin rida ċara sabiex nilħu konsensus. U dan huwa punta tluq tajjeb ħafna lura biex inkomplu naħdmu. Naqbel ma' rapporter li hemm bżonn illi l-proċess ikun iktar flessibbli sabiex naħdmu bl-aktar mod eh, sfiqħa li naslu għal tmim dil-ħidma tagħna kemm jista' jkun malajr li jista' jkollu impatt kbir fuq is-suq kollu tax-xogħol ħaddiema. Issa bżonn li ċertu aspetti jiġu konkretizzati iktar qudiem ħajkonna laqgħu wkoll u għalhekk ċertu aspetti ħana niddiskutuhom dakinhar mista nsemmuhom hawnhekk. Aħna għalina importanti li l-ebda ħaddiem ma jkun esklus mill-ebda dritt li toffi din id-direttiva. U ħanaraw u niflu bir-reqqa il-qafas ta' applikazzjoni. Għalhekk aħna għankunu qegħdin naħdmu f'din id-direzzjoni. Imbagħad fuq il-probation period ukoll importanti li naħdmu fuq għadin nfittxu xi forma kif nistgħu naslu għalija din il-ħaġa mal-ħaddiema kollha indipendentement mill-perjodu tax-xogħol, eċċetera, irid ikollhom id-dritt għal da kollu li toffri d-direttiva u protezzjoni illi tagħti u għalhekk dan il-perjodu ta' probation ta' probation li tukun skont il-kategorija professjonali u relazzjoni ta' xogħol ma ma tistax tkun eh, ma jistax ikun ta' perjodu eċċessiv ta' żmien u għalhekk aħna nipproponu li qatt ma jkun itwal minn sitt xhur għal kategorija iktar għolja. Imma ovvjament hija ħaġa li rridu niddiskutuha, niċċarawha u nispeċifikaw li jkun suġġett għall istess drittijiet u protezzjoni. Fuq it-taħriġ għandna xi elementi wkoll nifmu li t-taħriġ trid issir waqt il-ħin irid isir waqt il-ħin tax-xogħol u ħan insistu fuq għadin. Speċjalment it-tip ta' taħriġ li huwa essenzjali kemm għal ħaddiem u kemm għal min iħaddmu u anki illi dinna tkun ikun taħriġ bi flus. Imbagħad il klawsula tal-no regulation aħna tkunna ebna illi apparti dak illi għandna hawnhekk idu insistu li tkun inkluża ġifieri idu ninsistu li l-ebda ħaddiem meta tiġi applikata direttiva ma jkollu sitwazzjoni illi b'xi mod tmur lura minn dak illi hemm issa din il-non regression clause trid timplika illi mill-moment li tiġi applikata d direttiva il-kondizzjonijiet tal-ebda ħaddiem ma jistgħu imorru lura jew jitnaqru. Umbat, fuq dak li ntqal ukoll eħe inbidlu il-forom tax-xogħol tradizzjonali issa għandna ħafna elementi wkoll illi għanna diffikultajiet u li tasal għal definizzjoni eh, jaft twassal illi dawk il-ħaddima tal-pjattaformi li tantanna l-lum il-ġurnata jaqaw barra mid-definizzjoni u għalek ma jkunux jgħet għawdu mid-drittijiet u protezzjoni tal-pjattaforma u dinija u dinija periklu irridu noqogħdu attenti jina l-iktar li ħassibni iktar mill-definizzjoni ta' ħaddim imma hija definizzjoni ta' minni ħaddem U din id definizjoni ġdida ta' imperatur wieħed jew iżjed irridu noqogħdu attenti minna, irridu noqogħdu attenti kif niktbuha għaliex jaf twassal għal um, legal vacuums li mbagħad ikunu diffiċli ħafna li wieħed jimlihom daw. Mem lebda dubju li l-ħaddiema um, il- Ehm, Portinara per eżempju, ehm, ħaddima oħra kif għanna il-ħaddima domestiċi. u kol jgħaw taħs din il-protezzjoni. Umbat, il-diskussjoni politiċa biex nantiċipa ftit aħna nħossu l ħaddiema il-ċertu definizzjonijiet jekk għandu nidħlu fl-aspetti politiċi jew legali nispiċaw noħolqu dawn legal vacuums li jkunu diffiċli ħafna biex imbagħad nindirizzawhom. L-aħħar ħaġa li xtaqt ngħid minna tiegħi kienet propju illi kwalunkwe element irrid ikollu referenza fil-leġislazzjoni nazzjonali bla dubju ma jrid ikollu bħala t fundamentali tiegħu il negozjati kollettivi, id-dialogu soċjali u r-rwol ċentrali li għandhom allura l interlokaturi soċjali f'dan il-proċess kollu kemmu. Grazzi. Thank you. Grazzi. Is-sur Metzerix mm, minnaħat tal-ħodor muix prezenti u dana jifisser illi nisimgħu lanqas minant il-FTD u lanqas li NF mhuma prezenti u dana xifisser illi issa nistaw nisimgħu minn dawk minn dawk illi xtaqgħu jitkellmu Sinjura Jaxlov Jeka. Grazzi. Kif għallu l-kollegi l-oħra, anki fl-opinjoni tiegħi din id-direttiva fuq kondizjoni ta' xogħol trasparenti fl-Unjoni Ewropea għandha naġġornawa għax qed jitbidlu l-forum ta' xogħol kif kif l-impjeg in-nies u rridu naġġornaw is-sitwazzjoni. Però hemm ċerti dispożizzjonijiet li fl-opinjoni tiegħi ma jissoddisfawx il-kondizjonijiet neċessarji. Et naħseb jien, per eżempju, illi nintroduċu definizjoni Ewropea ta' ħaddim min ħaddim. Attualment l-Istati membri applikaw definizjonijiet tagħhom illi jiġu mill-kondizjonijiet speċifiċi ta' fil-pajis. Definizjoni Ewropea jekk ma tikkonsidrax dawn id-differenzi kollha ma tistax tiġi applikata għax se toħloq konfużjoni. U allura fl-opinjoni tiegħi anki wara dak li smajna minnant il-rapporter, rridu naħsbu, nirriflettu mod profond. U mat fuq il-kwistjoni ta' impik, dan l-aspet aħna ma tkellimniex fuq hemm modelli ta' impik illi qed jitbidlu wkoll. U mbagħad fuq il-forniment ta' eh, ta', ta, ta servizzi. Uff, hemm situazzjonijiet li jitolbu flessibilità għaliex min ħaddem meta jitkellem jagħmel intervista mal-ħaddim mal-impjegat, jitkellem fuq il-kondizzjonijiet, però mbagħad meta jiġi għal fażi bil-miktub tista tiġi mibawta lil eh, impjegat fi żmien seba' tiem u dinha nixtieq nerġaw nirrevedua. U bat anki fuq il ħaddima illi jintbatu f'pajjiż barrani dana u kol għandhom jiġu publikati fuq pażna ta' internet fejn l-istati membri għandhom għandhom jgħajdu xinu ma l kondizjoniet ta' xol attual, attualment għal ħaddima li qed jiġu mibawta mek. Allora, għabbażi ta' din l-informazzjoni, eh, eh, wieħed illi eh, se jmur f'dan il-pajjiż għandu jkun jaf ma l-kondizzjonijiet li se jaffaċċa. U bat fuq dak li għandu xaqsam ma' dispozizjoni fuq il-possibilità li wieħed jadi għal forma ta' impik iktar prevedibli dana għandu jkun eh, inkluż fid-direttiva. Issa, illi ninkludu dispożizzjonijiet oħrajn paralleli li mhumiex koerenti ma', ma, ma direttivi oħrajn hija ħaġa diffiċli u mhuwiex qed jirrispetta il-xewqa tar-rapporter biex ikun hemm ċarezza. Hemm impenn qawwi minnaħa ta' kulħadd u jiena għal daqstant jiena żgura illi aħna se jirnexxinna nirrispettaw illi jirnexxinna naslu għal eh, għatmim ta' din id-direttiva qabel ma jala il-mandat. Isurbaħ stellen, dass wir hier trotzdem äh, im Ausschuss eine gewisse Eintracht haben und auch. Grazzi, unek ħadna konsiderazzjoni dawn elementi u tajna priorità wkoll il-kooperazzjoni. Nitkellmu fuq l-element ukoll tal-involviment tal-imsieba soċjali u forsi qed nolqu ukoll ċertu diskwit, qed nitkellmu fuq definizzjoni u naħseb hemm numru ta' Eh, mistoqsijiet pendenti li rridu indirizzaw sabiex insibu soluzzjoni. Kont qed naħseb jekk eh, għandna uh, nkunu fil-wol ta' leġislatura aħna minna ħatana anka fil-kontesta dak li qed naraw eh, fil-gwart tal-Orti tal-Ġustizzja Ewropea. jidu naħsbu jekk eh, dan element ta' indipendenza eh, għandu xikun eh, indirizzat u anka għal free to fly għalek. <coughs> Fil-gwart tal-żmien ta' evalwazzjoni ta' probation naħseb illi Anka fil-tweġiba ta' żmien ta' 15 naħseb li mhux bil-forsi kunem hemm dirett bej min ħaddem u l ħaddim u għalhekk jista' jkun hemm ukoll involviment ta' aġenzija eżempju naħseb li don toħsib dawn ir-realtajiet Minna tal-Kommissjoni smajna wkoll illi għana nepreċizaw uh, uh, il- uh, Eh, l-qafas ukoll ta' kif dan jorbat ma' direttiva u naħseb illi anka l inspezzjonijiet jrid ikunu voluti b'mod iktar eh, jew inklużi b'mod iktar eh, qawwi sabiex anke nkunu nistgħu nevalwaw li ma' sanzjonijiet jistgħu jkunu mfassla. Grazzi, signora Xojdrova. Grazzi. Nishtiq nirringrazzja l-rapporter u naqbel li aħna rridu nsaħħu id-drittijiet tal-ħaddim. Jiena prezentajt ftit emendi fuq dan e, niproponi anki l-inġeddu definizjoni tal-Unjoni Ewropea nilqa l-impenn tar-rapporter ninsibu nsibu versjonijiet kompromessi aħjar. Unħoss li definizjoni ta' ħaddim hija pjuttost perikoluża u kontroversa. U nixtieq li din il-definizzjoni titbiddel. Nipreferixxi li kunem versjoni aħjar, xiddu ntejbu il kondizjoni iktar trasparenza, iktar ċertezza għal min ħaddem, pero anki għal min jaħdem. Għalix dana ma jistax jeżisti minnajr min jħaddem. Unita ma ninkunu nistaw nimxu f'din it-triq. Grazzi. Grazzi għal dibattitu ta' introduzzjoni li kellna. Nisimaw issa minnat e, e, il-rappresentant tal-Komissjoni, Sur Orson. Grazie, President. Grazie il membri onorevoli tal-istidnuna l-lum għal din il-laqa onuru anki pjaċir li naħdem fuq dan il-dossier. Għaliex juri l-importanza u l-forza tal-proċess ta' teħita deċiżjoni Ewropew. Intkom tafu li kummissjoni prezentat din il-proposta ftit wara l-adozzjoni tal-pilastru, mbagħad il-Kunsill għamel biċċa ħidma importanti f'sitt biss <coughs> il ħarġu bil-pożizzjoni tagħhom. U issa qed naraw kif intkom il-Parlament, il-Rapporter, il-Shadows u l-Kumitat tal-impjegi fi żmien daqshekk għasir wasal għal riżultat fuq kwistjoni daqshekk importanti. U kif smajna hemm lok għal ottimizmu hawnhekk għax hemm ħafna terren komuni. Din hija sitwazzjoni pożittiva ħafna. U naħseb illi kulħadd ukoll fil-Kommissjoni jaqbel mal-fatt li nħossuna onorati li naħdmu fuq dan id-dossier. Nixtieq nirringrazzja lill-kummissari involuti, il-Sinjora Tisen u l kommissarju eh, Juncker, il-rapporter, l-istaff tijaw u l-Komitat kollu għal dan it-tentativ biex jidħol verament fil-qalba ta' dan id-dossier u hemm ħafna komprensjoni tal-problemi fil-qosor. Kif tafu il-krizi waslet għal diversifikazzjoni kbira tas soq tax xogħol u fl-istess ħin għanna anki l-iżviluppi digitali. U dana wassal biex inqasru wassal għal soq ta' xogħol li fi ħafna differenzi li huwa diffiċli li wieħed jifmu minnaħa tal-ħaddiema, minnaħa tal-min ħaddem. Għanna għażla jew nażlu il-kontratti singoli differenti jew kella nippruvaw namlu kif għamilna aħna namlu tentativ ġenerali ħafna biex nippruvaw napplikaw dawn il-prinċipi politiċi. U kif rajtu dana għamilnieħ billi għamilna definizjoni Ewropea ta' ħaddim Eh, li edin nibnu fuq il-prassi li huwa żvilupp eh, storiku u hija anki eh, possibilità għall-opportunità biex dana jisir parti mill-wirt tagħna fissu tax xogħol Ewropew. U dan jista' jgħin dak il-part il-kategoriji il ħaddim li jaħdmu ma' Deliveru u Uber u anki dawk il ħaddim li jaħdmu bħala waiters illi eh, ħafna drabi ma jkunux jafu kif jistaw jissopravivu fi xur li ġejjin eh, u nishti najt illi mill-komissarja Tisen dina hija kwestjoni verament importanti biex dina verament niċċaraw għam il-bidunet. Bat, għanna il-kwestjoni illi niktbu Eh, drittijiet minimi eh, għal anki għal ħaddima prekari. Dawk ħaddima fil-prova, eh, fuq it-taħriġ, fuq il-prediċibilità biex neqirdu l abuzi u, u fuq dan naħseb li jintkom kolla anki rapporter dana għamlu fil lapoz tar rapport u l-emendi sejrin kollha f'direzzjoni illi qed jersqu lejn kompromess tajjeb. Waħna nħossuna ottimisti ħafna. Hemm żewġ kwistjonijiet li nixtieq nagħmel kumment fuqhom, waħda hija r-rwol tal-imsieħba soċjali. Fil-proposta il-Kummissjoni għamlet ħilita biex tagħti rwol għal dawn l-imsieħba soċjali biex ikun jistgħu jadattaw jadattaw u imma ċerti eh, msiħba eh, soċjali huma qawwijin tantu ma qawwijin illi għanna ftit ta' kontrast bil-proposta. Però anki f'dan il-każ irridu insibu proposta illi tejn l-Unjoni Ewropea kollha. U mhux il-modelli kollha soċjali huma uh, suffiċenti din hija sfida u anki rapporteri prova jaħdem fuq di. Umbat fuq il-kwistjoni tal-overlaps ta' direttivi eżistenti, aħna fiduċuzi li proposta miex qed toħloq problemi eh, mal-direttivi oħrajn, illi hija koerenti ma' direttivi l-oħra, illi edha eh, tibbaza prinċipi mhux qed tidħol fid-dettalji Eh, tal-part-time u affarijiet oħra tal-ħinijiet, imma aħna lesti anki eh, naħdmu anki teknikament biex nispjegaw ulterjorment. Anki fil-kunsil, dina ma kienieċ kwestjoni. U jekk hemm bżonn nistgħu anki nitlu fid-dettal biex niddiskutu fuq dawn l-overlaps. Grazzi ħafna, President. Grazzi. Għaw xaħat li jishtiq jgħid xi ħaġa oħra fuq dan is-suġġett, Iva? Issa nisimgħu minn ir-rapporter biex nalqu dan id-dibattitu. Ek joġbok. Għasit ah, kellem. Grazzi, President. Sta' nitkellem bl-Inglis u fil-Ispanjol fl-istess ħin biex eh, inkun iktar ċara. Sta' nitkellem fuq punti konkreti ħafna. Għax għax issa naħdmu fuq dak li għadna. Nishti najt li kollega tal-IPP li nirringrazzjah għall appoġġ tijaw u naturalment huwa importanti meta nagħmlu liġijiet. Nixtieq niforma din id-direttiva. U najt li d-dina se tkun direttiva li t-istabilixi drittijiet u mhux biex toħloq kodiċi eh, fuq il-xol, fuq l-ebda livell. Però dan biex namlu b'mod tajjeb nista' ngħid li diġà bdejt jiena naħdem ma' tim legali illi se jkunu preżenti se jkunu prezzjużi fil-laqat tagħna u se konna bżonn dejjem u nistgħu nitolbu mela darba nilħu ftehim jekk iex koerenti ġuridikament fil-terminoloġija u jina naqbel miegħu li rridu nkunu preċiżi u rridu nirrispettaw ma, ma dak li għanda ma dak li għandu jiġi espress f'direttiva. Il-kollega tal-SD ifakkarni fħaġa illi intqalet iktar tard b'mod partikolari il-kollega tal-IPP insista ħafna fi waqt il-laqat tal-shadows illi naturalment iridu aħna ninsistu anki aħjar tled darbit minn dartej illi il-negozjazzjoni kollettiva u anki il-dialogu soċjali fin negozjati għandu ikun prezenti il-ħin kollu u naturalment fċerti pajizi u u nafu jiena illi it-trasposizjoni fil-liġi u biex ikolla effettività f'karattru ta' liġi jisiru, għet nitkellem fuq l-Svezja, jisir grazzi għal dialogu soċjali u għal negozjazzjoni kollettiva. U dan għandu jġi rispettat dan il- dan, dan il-sistema. U jina nistan inkludi il-negozjazzjoni kollettiva meta tridu għax jina nemmen fija. U aħna najdu li aħna l-esti għal kwalunkwe po mod ta' trasposizjoni ta' liġijiet strutturali, liġijiet oqsfa, oqsfa. Però l-importanti illi din il-liġi tħol fil-prassi. Umbat fuq l-interess u anki fuq dak li smajta hawnhekk jenek ta' radikali minn dak li smajta hawnhekk kun narfu marriċ illi min jistħoqlu għandu jitlef il-drittijiet u lanqas e, illi ma jkunx hemm eċezzjonijiet, l-aħjar li ma jkun hemm lebda eċezzjoni, però rrid innevita irrid e, e, nevita li jkun hemm dumping ġuridiku legali. U dar ngħidu b'mod legali, xi jfisser da? jiena marriċ illi billi natu lil pajizi is-seta intera ta' definizzjoni ta' definizzjoni ta' min huwa kopert u min mhuwiex u jeskludi ċerti eh, setturi minn dan id-dritt. Jiena marriċ li dan jsir, marrit li fl-ebda pajjiż dana Eh, eh, ma rridx li ħadd fl-ebda pajjiż ma jgħid illi eh, il-ħaddim ta' deliveru mhuwiex kopert. Jiena ma interessanix kif issemuh dak il-ħaddim. Jekk huwa jiddependi, jekk huwa dipendenti, jekk huwa impjegat u bekk nirrispondi anke għas Sinjura McIntyre. ek huwa ekonomikament jiddependi u anki organizzazz minnaħa tal-organizzazzjoni huwa għandu ikun kopert u dana jista' jsejjaħlu kif kifirit fil-liġi nazzjonali u, u jiena eh, jiena rrit inkompli b'din l-idea tal-problema biex ma jkollix kif se niddefinija fil-liġi tiegħi biex unbati ikolli possibilità li neħles minna. Le, il-karatteristika <coughs> u jiena nishtiq nirrispondi għal kollegi E, e il-karatteristiċi għandhom ikunu ċari u mux wis u jekk persuna naturali għandin karatteristika u kopert. Ek jina nishtiq niproponi biex naħdmu minn dan il-moment il-qoddim. U jina naħseb li e, u għacħar dan il-mod. U li ħat ma jahrab minn definizjoni u ma jkunx kopert. Jina u anki fuq l inforzar tal- tal-negozjazzjoni kollettiva, anki li għamlet il-kollega tal-GUE, anki fuq il-taħriġ, eh, eh, id-dritt anki għal ftejm bat ħafna punti li sta naħdmu fuqhom. Jien m'hemmx għalfejn nitkellem fuqhom, issa ma sta' għatridu naħdmu fuqhom u anki l-intervenzjoni tal-kollega tal-IPP mux ta' shadow imma tal-kollega liħor. Jiena ħadd nota ta' tħassib ta' surbaħ fuq il-problema tal-aġenziji ta' impik e, jekk il-ħaddim il jiddependix minnom ekonomikament u anki minna punto di vista tal-organizzazzjoni. Jiena rridu naslu fuq dan, jiena nirringrazzja ħafna il-kollegi li appoġġaw eh, l-idea tiegħi għax jiena nifhem illi eh, anki l-idea hija delikata ħafna, kunċett delikat u anki dak li qalet Danuta u mm, na, naturalment jiena marriċ li kunem uh, eh, eh, twiqi ġuridiċi li jistaw jħarbu minnom. <clears throat> pero ma rridux neżagġeraw ir-riġidità ta' direttiva. Naturalment fil-modell ta' soċjetà tagħna dawn affarijiet jeżistu, però iridu jagħmlu xolom mingħajr abus u b'rispett ta' soċjetà. Imma jiena ninkludi anki il-tħassib ta' min iħaddem u tal-ħaddiema. U nirringrazzja anki l-Kommissjoni u jina napoġġa dak li għallu u onuru u pjaċir li naħdmu fuq dan id-dossier e, u anki dmir dmir għas soċjetà tana, għal ċittadini tagħna testaw tajdu li tridu, basta ma tkunx kontra il-konvenzjoni tijaj però il-Kummissjoni xta' qed tagħmel kull ma setat u hekk tixtieq tagħmel definizzjoni Ewropea ta' ħaddim din ħad tkun eh, ħaġa eh, diffiċli ħafna. Ejja nħallu lil rati eh, fi żmien eh, jirfinaw din id-definizjoni. Għax inkella insibu li il-pajizi se jibblokkaw dan l-atteġġament u dan għawa dak li ma rridux. Dan huwa pass il-qoddim għal dak li nixtiequ li jisir e, il-suq ta' xogħol Ewropew. U rridu nevitaw li kunem hemm min jaħseb li hawnhekk hemm situazzjoni li timma ħadd ma jindu jmissom. Din hija ħaġa importanti ħafna, delikata, u rridu nirrispettaw dawn is-sensibilitajiet. Grazzi. Grazzi sur Kavveshambon u grazzi anki għal dawk l-oħrajn kollha li ħadu sem f'din dan id-dibattitu li huwa komplikat imma importanti ħafna. Għanna timetable il-vot fil-empl huwa fit-18 ta' Ottubru għandna biżejjed ħin biex niddiskutu u nfittxu l-aħjar soluzzjonijiet u definizzjonijiet. U issa sar il-ħin biex nagħlqu, però ftakru illi fit-tlieta mhux fissa ta' nofs imma fit-tlieta aħna sen nibdew niddiskutu fuq il-European Social Fund Plus u se jkollna workshop anki fuq dan is-suġġett. Allora nittama illi jisibu interessanti u importanti bizzejiet biex tkunu prezenti. Hemm ħafna fondi e, involuti u fond illi huwa importanti ħafna għal komitat tagħna u aħna ħdimna tajb ħafna sissa. Mela fit-tlieta. Nerġa' nilqakom hawnhekk. Grazzi.